The, the hearings as follows. Uh, Ismiħa uh, ser ikun ek, kif ġej, ser ikun hemm dikjarazzjoni mis-Sur Draghi għal 10 minuti, mbagħad ser ikun hemm eh, mistoqsijiet u risposti fuq kwistjonijiet tal-Bank Ċentrali Ewropew, mbagħad eh, kwistjonijiet fuq l-ESRB, u mbagħad xi kummenti oħrajn tal-aħħar min-naħa tas-Sur Draghi u hemmhekk nagħlqu il-laqa formali tagħna.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 il ċerta l komitat u l-membri kollha ta' din l-opportunità li tajtuni biex nitkellem dwar l-Unjoni Monetarja u l fidi li qed nifaċċjaw. Huwa umura li li jena kandidat għal dan il-post, jiena verament naħseb li għall-Euro l-ekonomija monetarja fl-Ewropa hija suċċess u għalhekk aħna ċittadini kollha tagħna rridu naraw li tiġi preservata meta wieħed iqis il-kriżi e, u xorta waħda s-suċċessi baqgħu jiena bil-Franċisej veru mhux tajjeb għalhekk ħanaqleb għall-Ingliż. Here before your committee for this hearing. Jiena onorat li għatawnek u dimkom u jiena nemmen jintom rajtu s-CV nixtieq nenfasizza dan fuq eh, il-karriera tiegħi affari eh, huma tliet punti esperjenza li għandi fi kwistjonijiet finanzjarji dejjem ehm, fil-Bank fil-Banik Ċentrali u l-relazzjoni li għandi tiegħi mal-Unjoni Ewropea. Jiena kont membru tal-Kunsill Governattiv tal-Bank Ċentrali Ewropew sa mill-2006 u wkoll u kont Gvernatur tal-Bank tal-Italja. Jiena nemmen li bħala membru tal-Bank Ċentrali Ewropew Eh, nista' eh, eh, noffri riżultati tajbin għal li qed nifaċċaw ħafna sfidi. Jew kulħadd sem ħafna deċiżjonijiet li ttieħdu fir-rigward tal-bidu tal-ewro fil-wieħed u design fil-kapaċità tiegħi bħala Direttur Ġenerali tal- ehm, Teżor tal-Italja, jena negozjajt il-trattat ta' Maastricht. Jena u kont involut ħafna mill-passi li jittieħdu Eh, fl-adozzjoni tal-euro tal-Italja u mod partikolari il eh, tbdiliet fiskali li saru fid-disajnijiet. Jiena ksibt esperjenza kbira fil-fora eh, internazzjonali u hawnhekk nixtieq insemmi li sa minn April tal-2006 jien konċer tal-Stability Forum un sar Financial Stability Board fl-2009. Dan jaqgħad flimkien awtoritajiet nazzjonali eh, responsabbli għall istabilità finanzjarja. U jiena wkoll kontaw qabel biex nuri eżattament ix-xogħol tal-FSB f'okkażjonijiet oħrajn. Jiena l-ewwel qed nixtieq ngħid li jiena eh, grat li jiena qed niġi konsidrat bħala kandidat tal-Presidenza eh, tal-Bank Ċentrali Ewropew. Jiena nemmen l-Unjoni Ewropea dejjem kienet ta' suċċess. Żball Però l-ebda mill-avvenimenti tal-aħħar eh, ma jġelu li niddubitaw dan il-fatt. L-Unjoni Ewropea stabilixxiet li l-anfisa l ewro stabilixxiet li l-anfisa bħala munita b'saħħitha. Saret integrazzjoni finanzjarja u netat spinta kbira l-istabilità tal-prezzijiet issa tinsab fil-kondotta tal-Aġenziji eh, Ewropej fit-12 sena tal-euro l-inflazzjoni annwali eh, kienet dejjem taħt 2%. U fil rigward, u dan grazzi għall-istabilità dotat mill kunsill Governattiv tal-Bank Ċentrali Ewropew. aħna konxi li kienem ħafna eh, effettivaji u minħabba l-kredibilità li nkisbet eh, f'dawn l-aħħar snin is-sistema Ewropea żammet l-espettazzjonijiet tal-inflazzjoni mod eh, kostanti waqt il-kriżi. Minar dan ir-risposta tal politiċi eh, monetarji ma kienux ħajkunu daqshekk deċiżivi, kien ser ikun impossibbli li niksbu eh, koordinazzjoni bl-istess mod fil-qasam eh, monetarju. Din il-kredibilità għandha tinżamm. U jiena timpenja ruħi bisħieħ. Jiena nemmen li eh, l-eruq ta' dan kollu jinsab l-indipendenza li tagħti jagħti trattat lill bank Ċentrali Ewropew biex iżomm il-mandat tiegħu u jżomm l-istabilità tal-prezzijiet. Jiena nemmen ukoll li eh, frigwert tal-indipendenza tagħha, il-Bank Ċentrali Ewropew għandu jassigura l-responsabilitajiet tiegħu ħafna trasparenza u responsabilità. L-ewwel nett lejn iċ-ċittadini u il-rappresentanti eletti tagħhom fil-Parlament Ewropew. Jiena eh, ħerqan li ikolli dialogu tajjeb u mal-istituzzjoni tagħkom. Se nibda bil-politika monetarja din hija ta' importanza kbira li nsemmi li l-kredibilità li aħna ksibna mhux neċessarjament tibqa' dejja l dejjem. sfida kbira għal Bank Ċentrali Ewropew għal eġġa eh, l-exit eh, mill-istanzi li fil-rigward tal-politika monetarja u wkoll non-standard measures. Il-miżuri li jittieħdu mill-Bank Ċentrali Ewropew kienu importanti ħafna biex nżommu l-kundizzjonijiet fil-interbank markets fostom risk premium u wkoll li nżommu l flussi tal-kreditu fl-ekonomija waqt l-ar eh, fazijiet tal-kriżi aħna evitajna il-falliment, eh, il-kollas ta' sistema finanzjarja. U fl-ħar mill-ħar nixxina u konna siguraw l-istabilità tal-prezzijiet u appoġġajna l-ekonomija Ewropea iżda dawn il-miżuri natura tagħhom huma temporani. Kien hemm ħafna normalizzazzjoni tal swieq permezz ta' ħafna banek eh, fi żona ir-rikors tal-operazzjonijiet eh, tal-Eurosystem naqsu u fl-istess ħin kien hemm tħassib dwar sostenibilità tal-finanzi pubbliċi f'ċertu pajjiżi waslu għal eh, naqsin f'ċertu setturi bankarji u ċertu istituzzjonijiet baqgħu dejjem eh, jorbtu fuq il-likwidità tal-Bank Ċentrali u wkoll jorbtu fuq xer kbir tal-volumi finanzjarji ħafna nċertezza fuq il-makramen eh, ekonomik u l-ambjent finanzjari is eh, din l-outlook tiegħek tas-sitwazzjoni u non-standard measures jridu jiġu phased out għaliex ma domx meħtieġa biex napoġġaw il-funzjonament tat trasmissjoni tal-politika monetarja fl-ekonomija. Aħna rridu nassiguraw li l appoġġa likwidità fl-ekonomija jinżammu sakemm huwa meħtieġ iżda wkoll ma rridux Eh, nwaslu għal zbilanċi futuri u eh, nwaslu għal iktar likwidità. Fl-istess ħin, il-policy rates iridu jiġu mibdula ehm, skont il-mandat tal-Bank Ċentrali Ewropew biex insomu l-istabilità tal-prezzijiet taż-żona ura fuq medda medja ta' żmien biex bekk nkunu nistaw nevitaw li jkun hemm deteriorazzjoni tal-inflazzjoni tinkwintar ċarli, la il-kriżi ta' dejn sovrani jew inkella dipendenza ta' ċerta banek fuq likwidità tal-Bank Ċentrali ma jistaw jxeklu l-Bank Ċentrali Ewropew milli jekseb il-għan ewlieni tiegħu u kol sfidi fil-politika monetarja ġu fil-rigward tal-istabilita finanzjarja u enfasi fuq il-stabilità finanzjarja eh, għajmu kwistjonijiet fuq relazzjoni mal-politika monetarja u twera li hemm bżonn ta' aktar relazzjoni bejn eh, il-macroeconomic u il-macroprudential analysis u koll hemm ma hemm l-ebda trade-off bejn l-istabilità tal-prezzijiet u l-appoġġ li l-Bank Ċentrali Ewropew jista' jagħti fl oqsma oħra. F'dan ir-rigward, Jina nemmen li la darba s-sinerġija għandhom jiġu bisħiħ il ir-ruoli responsabilitajiet għandhom jibqu distinti. Il-politika monetarja għandha tibqa tiffoka fuq il-stabilità tal-prezzijiet fuq medda medja ta' żmien u kif diġà semmejt eh, il-benefiċċji tal-qafas monetarju saru eh, iktar evidenti permezz tal-kriżi. Fl-istess ħin il-monitoraġġ tal- l-emerġenza fuq eh, l-izbilanċi tal-kreditu eh, huwa element wieħed importanti fl-istrateġija monetarja b'saħħitha orientazzjoni fuq medda medja ta' żmien jew ukoll kruċjal Bank Ċentrali Ewropew u l-istrateġija tmur eh, irbot ħafna fir rigward ta' dawn il-kwistjonijiet u tieħu dawn il-kwistjonijiet in konsiderazzjoni iżda l-politika monetarja mhux neċessarjament tkun l-aħjar istrument biex nittrattaw il-credit prices imbalances. Il-istrumenti ta' macroprudential eh, jistaw ikunu ħafna iktar adattati l-autorità tas supervizjoni Ewropea l-ġodda jista' jagħmlu kontribut importanti ħafna f'dan ir-rigward u nixtieq infakkarkom li l-Bank Ċentrali Ewropew għandu rwol importanti fl-SRB fejn joffri um, appoġġ amministrattiv u analitiku mżura xirqa ta' interkrezzjoni bejn il-Microprudential u l-Market Policy Authorities għandhom kunu importanti ħafna għas suċċess Situazzjoni tinsab ġewwa l-Ewropa tidher xirqa biex tindirizza li kwalunkwe problema li tista' toħroġ mill-manager tal-politika monetarja u l-lodda eh, tal-macroprudential ġodda. Se jkun importanti li jidjalogaw bejn dawn iż-żewġ uh, naħat fuq kwistjonijiet ta' politika li jistgħu jaffetwaw ir-riskju sistemiku. Nixtieq ukoll nsemmi l-isfidi li għandha uh, li hemm fl-Ewropa nifisha il-kriżi ta' dejn sovran hija uh, test ta' solidità tal-Unjoni tal-istituzzjonijiet Ewropew u tar-rieda politika fl-Ewropa um, biex jagħmlu dak kollu li huwa meħtieġ biex jassiguraw li jkun hemm integrazzjoni ekonomika u monetarja is-sorveljanza Ewropea tal-politiċi nazzjonali budġetarji Ir-riżultat li ma kienieċ adattata għal ħafna żmien, kundizzjonijiet ta' finanzjament mhux adattati, eh, naqsu id-differenzi li hemm bejn pajjiżi membri u kundizzjonijiet fil-politika eh, ekonomika u n-nuqqas ta' eh, regoli vinkolanti komuni. Il-kriżi globali Zidet eh, il-perċezzjoni tal-investituri fil-riskju u waslet għal eh, iktar ġufiet fil-arkitettura tal-Unjoni. Il-respons minnaħa tal-gvernijiet fl-Europa eh, i prezervaw l-istabilita finanzjara ta' zona. Appoċ li jint inata li l-pajizi fl-iktar diffikulta permettewlom li Eh, eh, jiġu protetti mill-validità tossu iżda dan miħux fiscal transfer bejn il-pajizi u għal stant dan huwa soġġett għal ħafna kondizjonijiet. Mem lebda kad disponibli risposta eh, għal kriżi tad dejn tinsab l-ewwel net fil-politiċi nazzjonali fil-implementazzjoni sħiħa tal-pjanijiet ta' ġustament li ftemna fuqhom solidarjetà bejn il- eh, pajzi membri fl-Unjoni għandhom ikunu simili permezz ta' sens ta' responsabilità u regoli komuni. Jena nemmen li eh, passi li tieħdu biex nittrattaw id-jufija tal-arkitettura Ewropea huma ferm importanti il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea u l-Kunsill dwar sorveljanza tal-politiċi budgetarja dawn jistgħu jkunu iktar ambizjużi billi nagħmlu proċeduri iktar automatiċi u eh, nipproteġuhom mill eh, negozjati politiċi. Il-Parlament Ewropew għandu influenza importanti f'dan ir-rigward. Regoli simili dwar il-sbilanċi makroekonomiċi u konsiderazzjoni speċjali għal pajjiżi membri u l-ekam sistajni tagħhom jew ukoll eh, u wkoll żvilupp eh, mistenni u kol riformi strutturali immirati lejn il-kompetitività tal-ekonomija potenzjal ta' tkabbir għandha tkun priorità kbira fuq l-agenda. Mhux biss għal dawk il-pajjiżi mill-quta mill-kriżi tad-dejn fl-aħħar mill-aħħar l-għana tal-MU u il-suċċess tagħha huwa il-kapaċità tagħha li tippromovi tkabbir ekonomiku u welfare soċjali. Ħafna minn dawn il-kwistjonijiet jomx responsabilità diretta tal-Bank Ċentrali Ewropew, iżda l-Bank Ċentrali Ewropew jista' u għandu jibqa' joffri uh, pariri indipendenti bbażati fuq uh, analiżi kredibbli Jiena nemmen eh, u nisper li ser inkomplu namlu skambju ta' opinjonijiet fuq dawn il-kwistjonijiet fil-futur. Grazzi. <coughs> Thank you very much. Ringrazzjak ħafna. Immorru mal-ewwel għall-mistoqsijiet. L-ewwel mistoqsija għal l-IPP Jean-Paul Gozes. Merci, Madame la Présidente. Grazie ħafna, Signora President, Sur President l-Awkmana. Eh, f'dan il-kumitat aħna senġaluk tgħaddi Merci, Madame Le Nringrazzjak, Signora President. il awkmana Sur President, f'dan il-komitat, aħna se namlu l-ek il-mistoqsijiet mux senu għot nuża ħafna klim tqil biex npoġilek mistoqsija eh, sempliċi fil-prinċipju ma' ta' taħħajja tqila. Is-sur il-Ministru tal-Finanzi tal-Ġermanja qed jitlob li jkun hemm struttura ġdida fil-pjanta salvaguarda dan il-pajjiż tal-Greċja. tal greċja ġifiri eh, li kulħadd jagħmel sforz il-Bank Ċentrali Ewropew diġà qalet li eh, hija qed topponi l-istrutturar tal-middejn eh, tal-Greċja għax hija il-Greċja li issa ma mliċ dak li kellha tagħmel matul din is-sena u qed joħolqu ħafna problemi pajjiżi oħra. Isibi bħal-Kummissjoni Ewropea qed tiffavorixxi ġifiri il-rwol volontarju qabel il-qbil li li għamilna mħabba teni. Għalek, il-mistoqsija tiegħi hija sempliċi waħda. Kieku inti illum kont il-President tal-Bank Ċentrali Ewropew, kif x'pożizzjoni tieħu u għaliex tieħu l-pożizzjoni? Grazzi. Thank you, Mr. Good. Sur Gozes, nirringrazzjak. Naħseb li din hija mistoqsija taħraq f'dan iż-żminijiet tal-lum. Kif taf il-Bank Ċentrali Ewropew diġà qal kif jaħsiba fuq din il-kwistjoni u jiena naqbel ma din il-pożizzjoni li diġà għal-bank. L-ICB ma, ma tixtiex li jsir ristrutturar jew inkella ndaħlu x'kunċett li mhumiex volontarji jew ninġelu xi miżuri li jsiru or defaults. Aħna il-general defaults jew selective defaults eh, ma naqblux magħhom. Sissa fil-kamp uffiċjali naraw li l-ispejjeż ta' defaults se jkunu ikbar il-benefiċ li wieħed jista' joħroġ minnha dan id-default l-istess default ma jkunx qed isib kaptu il-problemi l-kbar tal-kriżi tad-dejn sovran Ġifiri ħan iċċaraw punt wieħed hawnhekk. X'inhu x'indridu nfissru bid-default? Default se li żewġ problemi pendenti l-ewwel net se jkun hemm il-primary deficit li wieħed irid jiffinanzjaw anke wara li jkun hemm id-default. U għalhekk minn xi mod tridu naraw kif se niffinanzjaw dal-pajjiż. Għalhekk dawk li diġa qegħdin f'default iridu ikomplu jinvestu jpoġġu iktar finanzi wara li jkun hemm id-default. U mbagħad hemm il-kwistjoni tal-banek. Il-banek eh, domestiċi dejjem ukoll ibatu meta ikun hemm default dawn se jsofru telf kapitali u għalek ma qasbis jibqalhom flus il-bank, ma jibqalhomx kapital. Għalek ridu naraw kif sej nippump minn fejn se nippumpjaw iktar flus fil-banek domestiċi. Ċifri ridu niċċaraw dawn l-affarijiet. Ċifri jek ma npoġġux iktar flus, ma jiġux investiti iktar flus, ir-responsabiltajiet tal-pajjiżi u anki tal-banek li operaw dawk il-pajjiż kif se nigarantixxuhom? Kif se jibqgħu fuq saqajhom? Ġifiri, jekk dan kollu ma namlux, il-default tkun proċedura kważi impossibli. Għalek, l-izvantagġi huma ikbar mill-vantagġi. Nistaw nejdu kol, anzi ħammur lura nejdilkom li nafu kif kumpanija li tfalli nafu kif namministrawa nimmaniġjawa. Um, ma nafx jekk aħna Eh, verament nafux isibu l-kap tu default ta' bank, ma nafx jekk aħna tal-limniex din il-din eh, il-lezzjoni, il-banek il-gbar, ma nafx jekk verament tal-limniex. Ma unek rridu sinkunu pragmatiċi. Iċifiri, l-izvantaġġi kif diġet huma akbar mill-vantaġġi. Umbat hemm il dak li nsejħu l-contagion. Nafu x'inhuma ma' il-problemi li ġib maħħom default, il-problemi oħra u minn fejn se jisibu e, eh, ruhom meta wieħed qabbel default tal-lum ma ta' 15 u 10 snin ilu meta kien hemm il-annassu tal-credit default swaps Ġifiri din se jkun xi avveniment ta' kreditu, irridu naraw min huwa responsabbli tal-credit default swaps u min assigura kontra id-default tal-pajjiż. Hawnhekk qed nitkellmu fuq ammonti kbar ta' flus. U jista' jkun li jkollna riperkussjonijiet kontaġġjoni ġifiri minn ħaġa ġib l-oħra Umbat, punt ħafna iktar importanti, għandi minuta, tini minuta. Forsi jekk saqsuni eh, din il-mistoqsija. Le, anzi, irridu nisimaw kal minut oħra. Jena naħseb li hemm mistoqsija importanti ħafna aħna qegħdin nagħmlu enfasi wisq eh, eh, dwar din il-kwistjoni kollha ta' ristrutturar u default. Imma jekk wieħed iqis eżattament xi jfissru dawn il-kliem ristrutturar u default, huwa mod kif nifinanzjaw il-periklu li tkun qed tinsab fiha fih il-pajjiż. Imma għaliex ma saqsux eżattament x'ridna x'ridu nagħmlu fil-bidu. Jiena għandi l-esperienza tiegħi eh, fil-bidu ta' disajnijiet il-pajjiżi eh, l-Italja kien f'sitwazzjoni iktar imwera meta nqablu mal-Greċja jew l-Irlanda jew l-Portugal kellna eh, GDP ratio ta' 120% ir-ratio ma kenniex IMF ISM xejn ma kellna mekkaniżmi li jistgħu jiġbruna. Imma kellna noħorġu kull xar ammont kbir ta' bonds kien xi tlet darbit iktar mill-exposure tal-Greċja. Dan kien fi tlet snin. U f'GDP aħna kena 10 darbit aktar mill-li għanda l-Greċja bħalissa. Fl-1992 il-gvern wara il-parit il gvern wara il parit tal-Bank tal-Italja, Bank Ċentrali, ħarreċ b'regolamenti eh, ġodda li ħadu żmien biex jaħdmu imma rnexxielna. Aħna ma kellna l-ebda barra minn pajjiżna li seta' jgħinna. U ma kienx se tkun ħaġa li tkun sensibula eh, l-kaptu ta' malaj fil-95 il-basis points kienu għadhom imma il depreciation Kif tafu, il-depreciation tal-rata tal-kambju hija miżura neutrali sakemm inti ma tagħmilx riformi strutturali għax fuq medda twila ta' żmien l-effetti ta' depreciation jiġu fix-xejn. Għalhekk l-riformi strutturali aħna minnihom bidilna ħafna affarijiet, aħna anki rajna l-proċess ta' kif negozjaw is-salarji u rajna nizla fis-salarji wara 92. Umbat ir-rati tal-kampju gol kunu kontrik. Għax l spread jinfetħu iktar. Għalek fil-95 kienet kena 700 eh, basis points meta qabla mal-Ġermaniżi eh, u l-Bank Ċentrali tal-Ġermanja. Iġifieri, il-kondizjoni preżenti huma ħafna iktar favorel meta wieħed qabel mad-disajnijiet f'sitwazzjoni ta' dak iż-żmien Iċifiri, għanna li kib problema ta' likwidita, għanna il-finanzjament mill-ġdijt, imma rridu nkunu nafu esattament dak kollu kemm sejqum u rridu nemnu li nistaw naslu. Grazzi ħafna. Grazzi. Issa għall-essendi il-Sinjura dimata. Grazzi ħafna, għanitkellem bil-Grik, Sur President.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 nerġa' impoġi fi klim il-mistoqsija ta' Sur Gozes jekk jiena fimt il risposta tiegħek tajba, inti ħallejt ċertu marġni ta' manuvri, jiġifieri li inti u l-Bank Ċentrali jekk tkun il-President tal-Bank Ewropew se tkompli fl-istess triq. Jiġifieri inti meċ le mod kategoriku għall-istrutturar sakemm din ma tkunx abbażi volontarja għal pajjiż ġifiri fil-Eurozone, dan il-le tiegħek kategoriku se jġib ukoll lil maturities se nkomplu għom, jew nkella il bonzi il-qodma ndaħlu l-ġodda minn flokom jekk qed u x'se tkun l-evalwazzjoni tiegħek inti taħseb li l-istrutturar ikun għabbażi volontarju u mux volontarju? Ġifri dan se jiddependi fuq il-credit rating agencies xpariri jagħtu huma, huma se jiddeċiedu jekk ikun xem falliment jew le f'ċertu każi. Mbagħad għandi mistoqsija iktar ta' natura politika u ta' meta għet ħares lejn li sibi. Jekk ikun hemm ristrutturar mill-ġdid din se ġib situazzjoni għar meta qabla ma meta waqal bank tal Lehman Brothers u se jkun hemm ukoll taxxa ġdida għal banek fil-transazzjoni tagħhom fuq livell Ewropew peress li t taxpayers qegħdin iħallsu minn żniedhom taħseb li ma taħsibx li l-settur finanzjarju għandu jieħu responsabilta parti minn din responsabilta ġifri min, min se jkun ħati ta' dan kollu. Grazzi. Signora Podimata. Signora eh, President, għandi mistoqsija, kien hemm żewġ mistoqsijiet. Kif se nirrispondi? Għandi sitt minuti? Le, ibda bl-ewwel waħda u wara jirna xi nikxa sa tieni waħda, tgħid il-President. Mela, ħanerġa' naqra li sibi ma taqbilx ma ristrutturar jew dak li kien sejħa haircuts. That have any element of jew xi kull element li jġib li jkun ta' bil-fors. Ġifiri, hemm żewġ inizjattivi li qegħdin jiġu diskuta l-inizjattiva ta' u anki ta' Vjenna u anki tal-Debt Exchange Dan jista' jkun kemm volontarju kif ukoll ta' bil-fors. Hawnhekk ma nistax ngħid xi jkun ta' bil u x'ma jkunx, għax jiena minix persuna legali, imma minn lejmen aħna tallimna xi ħaġa li tgħidilna li hemm ħafna investituri, ħafna nies li dejjem lesti jaqbżu fuq ehm, kontingenza li tkun eh, mhux ta' bilfors fors u jaraw biex jippuntaw su bajhom. Hemm ħafna investituri jon kella nies li jaħdmu fl-isfera tas-swieq li jkunu verament kuntenti li jisfruttaw sitwazzjoni fejn ikun hemm falliment li ma jkunx immaniġjat tajjeb. Din hija lezzjoni li toħroġ mill-falliment tal-bank ta' Lejmen. hija l-iktar tranzazzjoni biex ngħidula hekk jew falliment li għam flus fl-istorja kollha u ma rridux nirrepetu bl-ebda mod esperjenza ta' din it-tip. It-tieni mistoqsija hija għandha x'taqsam mal- taxxa dwar il-transazzjoni finanzjarji. Jiena naħseb li rispondejta di fil-questionnaire bil-miktub imma din ma, tapplikax biss għat transazzjonijiet ta' moniti, imma tapplika għal kull tip ta' transazzjoni iġifiri, l-ewwel net. Aħna verament nasbu li din it-taxxa verament rindirizza l-kwistjoni ċentrali li hija hawnhekk il- periklu morali li istituzzjonijiet ċerti istituzzjonijiet kbar sfruttaw sissa u bekk ġabu magħhom ħafna riskju, riskju li huma stess laqas setgħu jamministraw. mbagħad ovvjament nafu xi kriżi ġabu. Il-kriżi hija il-prodott f'ċertu sens ta' ħafna affarijiet imma jekk wieħed iħares eżattament x'tip ta' istituzzjoni li kienet ehm, li kienu involuti kienu dawk li huma l-ikbar. Għalhekk it-taxxa fuq ehm, transazzjonijiet finanzjarji ma tindirizzax x'tip ta' banku jekk hux kbir jew tkun tapplika għal kulħadd għal kull tip ta' banki, Jiġifieri il-fattur estern ta' din it-taxxa ma nistax nifhmu jien. Anki jekk lan tat-taxxa nista' nifhimhom. Imma hemm il-problemi wkoll ta' inti kif se tagħmel l-implementazzjoni. Hemm tliet rekwiżiti li wieħed ikun irid jara jiġu implementati sabiex wieħed ikun jista' jaċċetta anke l-kunċett ta' taxxa fuq il-transazzjonijiet finanzjarji l-ewwel net li għandha tkun taxxa tapplika d-dinja kollha. Jekk ma tkunx tapplika fid-dinja kollha n-nies se jmorru jagħmlu transazzjonijiet f'inħawi oħra tad-dinja fejn ma teżisti l-ebda taxxa. It-tieni punt, jekk qed naqra l-proposti tajjeb, qed tgħidu li għandha tkun fuq medda qasira ta' żmien, imma kif se nagħmlu distinzjoni hawnhekk meta nqablu ma' maturities oħra. U mbagħad kif niddistingu wkoll bejn transazzjoni kollha li huma fuq medda qasira ta' żmien. Eżempju, interbank lending jew l icb ukoll is self Taxxa, taxxa triti u kol tarf tal-problema ta' spekulazzjoni. Imma aħna ċerti li nistaw nidentifikaw nafu xinija eżattament l-spekulazzjoni, xista jkun jew le. jiġifieri ħafna mill-hedging hija attività leġittima isek qed tikteb xi kuntratt ta' assikurazzjoni. Imma ħafna drabi tissir mbagħad bħala derivattivi jew kuntratt ta' derivattivi. Allura xi ħaġa bħal din tkun spekulazzjoni jew le. Imma hawnhekk fattur importanti huwa li kull tip ta' taxxa fuq assi finanzjari taħdem biss jekk tkun fuq livell dinji. Jekk le nkunu qegħdin noħolqu l-evażjoni tat-tassa u nagħmlu l-arbitraġ. L-aħħar punt huwa li taxxa fuq transazzjonijiet se tnaqqas il-likwidità fis-suq għax ikun hemm inqas eh, spejjeż ta' transazzjoni u ovvjament inqas likwidità u iktar volatila. I come back to the main point. If it's world volatilità. Ovvjament dawn l-affarijiet kontet nidilkom ukoll ċertu fatti more strict now. One question only because that took an... Għankun naqra s-setta issa jibsa. Mistoqsija wahda bis. Għalix jek ħanibqaw sejri next għur missan laħqu l-kulħat. Issa Silvi Gular fissam l-għalde. Grazie ħafna sur Vernatur. Nishtiq għal-grupp ta' Al-Den il-Awkmana unnek inti sessir il-gvernatur f'żmien diffiċli. Il-mistoqsija l-iktar importanti diġa għala għasur Gozes u Sunjura Podimata inti eh, kompetenti ħafna u da nafuħ nafu u koll eh, li il-fat li tirba inti kunu nistaw nuru li għedin nelbu bċertu preġudizzi nazjonali imma fil- eh, il-Ġermaniżi qalu li inti kont Taljan li irnexinna nirreduk xi ftit Ġermaniż l-indipendenza tal-Bundesbank, aħna rridu gvernatur li jkun verament fin-nofs bej it-tramuntana u nofsinhar u għalhekk kif x'se tagħmel fuq il-komunikazzjoni, l-mistoqsija tiegħek fuq din il-komunikazzjoni nafu li hemm ħafna affarijiet li jintilfu, ħafna affarijiet li huma mgerfxa. Imma inti se tara li tiggarantixxi anki lill-euro. Kif se tagħmel? naf li sur Jean-Claude Trichet ħadem tajjeb imma inti ġifiri komunikazzjoni tal-Bank Ċentrali Ewropej kif se tirrifletti anki għal pubbliku in ġeneral. Grazzi. Well, thank you. Grazzi ħafna Sinjura di mistoqsija. Diffiċli ngħid xi jien Taljan. Ħafna gazzetti ġermaniżi ta' xiex l-ġimatilu kienu għadin jamlu isni platta għagġin, isni l-Italja xi pizza, ma ftax iftakar xi ħaġa Taljan insomma. Li qed ngħid wara l-aħħar xhur meta jiena tkellimt fil-pubbliku li ma kienx spiss. Kienet l-istess ħaġa li konti li ngħidhom rikollu. kollu Jiena għal-qalbi ħafna l-istabilità tal-prezzijiet. U dina qed jgħidu xi ħadd li meta kien għadu żgħir fis-sebgħinijiet fl-Italja ma kellux l-istabilitajiet ta' prezzijiet meta kellna rata ta' inflazzjoni iktar minn 20 fil-mija. U għalhekk apprezzajta imbagħad meta kelli l-istabilità u jiena nafa x'għaddejt mid-disajnijiet fejn kellna il-kundizzjonijiet li għadni kif iddiskrivejt, ġifieri le minix qed inkun Xi persuna ta' tramuntana u mhux qed nuri sensittività sitwazzjoni ta' ħaddieħor li qed nitkellem hawnhekk huwa dwar il-mandat tal-ICB. Il-mandat jgħid li l-istabilità ta' prezzijiet fuq medda medja ta' żmien għandha tiġi assigurata fiż-żona kollha kemm hi. Jiġifieri din mhix xi ħaġa li taqa' jew għandha x'taqsam mal-prijoritajiet nazzjonali jew preferenzi nazzjonali jew sitwazzjoni ekonomika nazzjonali u din hija ħaġa ċara ħafna għalija Kif fil-bidu, jiena rrid nkun responsabbli għal-ċittadini kollha Ewropej u nkun akkontabbli għalikom ukoll u mhux għal-ċittadini ta' pajjiż wieħed biss. U għalhekk naf li ħafna neħu post Jean-Claude, tantu tajjeb li biċċa xogħol jibsa li nħodlu postu. Thank you. Uh, on the... Grazzi, issa fisem li sijar is-Sinjura Swimben. Grazzi. U meħba Sur Draghi, il-President ta' Zona Euro Sur Juncker, fl tal-Komitat tal-ek kon il-ġimgħa d Strasburgu għametta li jippreferi li l sibi kollu rwol ta' ġestjoni tal-munita eh, rwol formali u minħabba il l-euro jgħat eh, jimmina il-prospetti ta' tkabbir tal-pajjiżi ma' tal-pajzi iktar dajfa, inti tixtieq li kollok din it-tip ta' rwol, ta' ġestjoni u kieku trattat jinbidel u jkun jista' joffriwlek inti tixtieq u dan u jekk le għaliex. Thank you. Grazzi, Sinjura Swinben. Mistoqsija diffiċli din. Kifat, ħafna drabi Il-mandat ewlieni ta' l-ECB huwa li ċerta l-istabilità ta' prezzijiet fuq il-medda medja ta' żmien u naħseb li dan għandu jkun il-prinċipju ewlieni li Gwidana. Fi kliem ieħor ma jkunx konsistenti mal-mandat u laqas ma jkun ma tkun idea tajba illi ikollna l-politika monetarja immexxija permezz ta' ħsib ta' rata ta' kambju. L-ewro ma tagħmilix, aħna ma nagħmilix qatt ma minnihom dawn l-affarijiet. Għax dan ifisser li nkunu qegħdin nissakrifikaw il-mira u l-nija tagħna, ċoħe l-istabilità tal-prezzijiet. Dak li nista' ngħid u nixtieq ngħid għall-issa il kol kontra volatilità eċċessiva tal-rati tal-kambju u tal eh, l-instabilità li toħroġ mill swieq tal-kambju eh, estern barrani, pero l-importanti ju li ma nħallux l-iskambju globali joħloq um, surplus per eżempju. Irrid ikollna nkunu kapaċi illi nevitaw il-flatuazzjoni eċċessivi tal-rati tal-kambju. Grazzi. Grazzi, sa fissem il-ħodor Pascal Kanfa. Oui, bonjour, on va, pouvez... Grazzi. Ek joġbok tista tismani bit-traduzzjoni sur guvernatur nil-akmana. Nishtiq nitkellem dwar xaġa li sissa għadna ma semmejniex illum anki laqas inti ma semmejtu fid-diskors tiegħek jiġifieri il-Goldman Sachs Inti fil-prezentazzjoni tiegħek kont tkellimt fuq ix-xogħol li għamilt inti, imma ma inna xejn mit-tliet snin li inti ħdimt ma' Goldman Sachs, kont viċi President tal-Ewropa, eh, responsabbli mill-flus eh, sovrani. Ek inti ġifiri, eh, taf tajjeb bl-swap li sar bej il-Greċja u Goldman Sachs fl-2000, fis-sena 2000, jiena mhux jataw biex noqgħod nipponta subajja lejk, imma ċittadini rridu jistgħu jafdaw kompletament lilek għalhekk inti hemm bżonn tispjeganna dawn l-affarijiet. Inti sissa tinna li inti ma kellekx taqsam xejn ma din l-affari, imma din l-swap bejn il-Greċja u Goldman Sachs fl-sena 2000 kella konsekwenzi f'sal-2002 u inti dak iż-żmien kont um, viċi president eh, responsabli mill-istati sovrani. Għalek, inti taf, kont, bil-fors kont taf bija din l-affari. Kont managing director ma' Sur Antiudiadis li intom kontu responsabli minn din l-swap. Għalek inti bil-fors taf bih dan il-ftejm, anki jekk mux inti kont bdejtu, għalek illum, x'se tgħidilna iktar milli diġa spiegajt ma' komunikat li inti qed li ma kellekx taqsam xej li fl-opinjoni tiegħi inti kont skorretta unek. Well, I mean, if you already Jekk inti tiġa taf li mhix il-verità, allura fejn qed tistaqsini? Imma ħan biġbek għax din hija mistoqsija importanti u nirringrazzjak sal li qajjimta. U jekk intu konfint mitweġiba l ħan serraħ l rasek naħseb. Importanti li naġixxu mhux biss b'integrità ma li kulħadd ikun jaf li ħdimna b'integrità. Dinja mistoqsija illi jiena ħanuża tlet minuti kollha tiegħi biex nispjega. Ix-xogħol tiegħi f'Goldman Sachs. U il-negozjati li kienu saru bej Goldman Sachs u l-gvern Grek saru qabel ma jiena bdejt naħdem għalihom u din għad kemm il-darba din il-ħaġa. It-tieni net ma kelli xejn x'naqsam ma daw il- ta' negozjati la meta saru la wara u laqas qabel. U nasab l-intelligenza tiegħek ċoħe l-ammont ta' informazzjoni li għandek mhijiex preċiża. Jiena le, ma kontx inkarrigat li nbih lill gvernijiet jiena kont naħdem ma' settur privat u għavolja Goldman Sachs pretendew li jena naħdem mal-settur pubbliku meta inkarrigawni, ungaġġawni, t-tilom li la jena ma konti ġaqet naħdem mal settur pubbliku qabel, ma kelli lebda interess illi nkompli neġa naħdem mal settur pubbliku. Fl-2005 jina meta waqaf naħdem ma' Goldman Sachs tal-buni, jekk nistax nagħti parir l management intent dwar settur pubbliku għamil ta' din il ħagġa ma bla riżultati. Iġifieri daqshekk dak kollox ma kont naf xejn dwar dawn l-affarijiet u laqqas ma milċa ħaġa dwarhom wara, sista saqsil il-mintrit fuq għadin. Però hemm dimensjoni oħra li għalħħġa. ħaġa. Għax kulħadd jista' jgħid minti kont taħdem ma' bankari ta' investiment u deħdim fil-qrib ħafna mal-banek. Jista' jkun li għandek forsi konflitt ta' interess fil-mod kif inti tindirizza problemi tal- Banek, naħseb illi sitt snin bħala supervizur mal-Bank tal-Italja jew biżejjed biex juri dana mhuwiex il-każ. Fil-fatt ukoll bis-saħħa tal-supervizjoni tal-Banka d'Italja u l bidlit li saru l-ebda bank Taljan qatt ma kellu problema waqt il-kriżi. Kien hemm raġunijiet oħrajn ukoll ma' dina kienet waħda minnhom. Il-Kanada u l-Italja biss kienu f'din is-sitwazzjoni. Jekk inti għandek kuntatt ma' dawn il-banek, ma' l-banek Taljan, saqsi lilhom u tara. Wieħed jista' jgħid imma jiena kont president tal-FSB, l-FSB forsi ma kienx qibes biżejjed mal-banek. Issa jiena waqt inkun ċar. fuq dak li kienet l-FSB dwar il-kriżi, jiena kont ħriġt paper fl-2002 u nistantikom ir-referenza tagħha. Tistgħu issibu fiha ħafna twissijiet ehm, dwar ir-riski potenzjali. Dina, għamilta fl-imkien professur, ġalazzu professur Merton. Dakka, din il-paper tanalizza situazzjoni speċifiċi fejn riski mhux antiċipati u mhux bla preċedent jistgħu qegħdin jakkumulaw u hemm ukoll garanziji impliċiti il-gvernijiet jistgħu jagħtu lil banek u istituzzjoni finanzjarji li se jwassu għall-akkomodament ta' affarijiet li mhumiex antiċipati riski li qatt ma kien hemm bħalhom qabel fis-settur pubbliku l-paper tip għaddejja imma din hija l-ewwel darba flop sa kif nifsa nifhem ta' sifis. Però nista' imbagħad ninsemmilek ukoll ħafna sqarijiet tal-istrampa meta jiena kont president tal-FSB u fejn jiena wissejt il kulħadd dwar ir-riski li fil-futur riski potenzjali. Ġifiri, jekk inti qed takkużani fuq dirbiċa xogħol ta' Goldman Sachs jiena ma naħsibx li nista' nkun responsabbli, imma l-prova finali i dwar i fil-fatt F'dak li għamilna aħna fl-FSB f'dak għandu x'jaqsam regolamenti bankarji. Fl-2008 nsew xil l-unika tuġiba għal kriża saru minn 77 rekomandazzjonijiet fir-rapporti li ħareġ l-FSB kellna banek li bdew iżidu il-kapital b'mod li għatma b'sarna fl-2008 kena bazzet li ta' sifis ħafna fajt oħra li ħan diskutu l-qoddim u għalek nistani għafa unnek, bħan nittama li naxxirin nikkonvinċik. Grazzi. Grazzi ħafna, proħasat u sa fissam il-gwi il-surklu. Ja, danke schön. Herr Draghi, ich will noch mal anknüpfen an die... Grazie, Sir Draghi. jina nishtiq nil-ak ġewwa l-Parlament Ewropew u nishtiq Eh, inkompli lejt. Naħseb li inti rispondejt biss parti għal domanda. Fil-gazzetta, per eżempju, ġewwa l-Ġermanja, ħadd ma ddubita l-kompetenzi tiegħek. Manna l-ebda dubju li inti kwalifikat ħafna għal President tal-Bank Ċentrali Ewropew, iżda l-kwistjoni tal-Goldman Sachs hija nuqqas politikament. Jekk int ma kontx involut personalment, il-fatt jibqa li inti kont qed taħdem f'kuntest li huwa xi ftit dubjuż. Inti taf li situazzjoni eh, gravi ġewwa l-Greċja, Spanjol, Portugal hemm nies qegħdin jipprotestaw minħabba fek. Jekk tridu tagħmlu xogħolkom f'dawn tagħmel xogħolok f'dawn iċ-ċirkostanzi għal naqstant l-integrità u l-kredibilità ehm, għandhom jiġu konsidrati. Iżda l-kwistjoni tal-Goldman Sachs tnaqqas il-kredibilità tiegħek iddajja fil-kredibilità tiegħek bħala President tal-Bank Ċentrali Ewropew. U jien nixtieq inkompli ħalla Pascal kif ser terġa' tikseb din il-kredibilità minn wara d-diffikultajiet u tensjonijiet li hemm f'dal pajjiżi grazzi.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 Jiena naħseb li tajt ħafna evidenza li l-involvimenti fis settur privatu ma dak il-bank ma waslux għal zbilanċi favur per eżempju l-banek domestiċi li jien kont responsabbli eh, responsabli għal-jom, għas supervizjoni tagħhom. Fil-fatt, jekk xejn, Eh, Dik kienet kwistjoni iebsa, diffiċli. U aħna l-konna ħsibna fil-Banka eh, d'Italja li dan kien l-aħjar mod ta' kif namlu supervizjoni nkunu indipendenti mill-gvern minn awtoritajiet oħrajn mod responsabli permezz ukoll ta' monitoraġġ mill-qrib. Fid-dikjarazzjonijiet pubbliċi tiegħi jiena tajt ħafna evidenza dwar ir-riski li kienu qegħdin dejjem jiżdiedu u jiena qed dan fil-kapaċità tiegħi bħala ċer tal-FSF u l fsp Sta ma limitajċ nifsi mill-li najt u mill-li nitkellem la darba kena responsabilitajiet supervizorju regolatori jienu użajtom b'mod li kienu ser joħolqu sistema iktar b'saħħitha għal-futur. U għal-daqstant, eh, naħseb din hija risposta għal-domanda li saqsejtni inti. Grazzi. Grazzi, jessa fissa mill eh, li FD is-Sur Borghezio. Eh, signor Governatore, credo che le Grazzi ħafna, Signora President. L-aħħar żewġ mistoqsijiet ġabu magħhom suġġett iktar ġenerali ġifri il-kwissjoni tal-Goldman Sachs fl-opinjoni tiegħi titħol bħala parti integrali tal-preokkupazzjoni ta' xinis, anki mill milli kienu fil-Kumitat tal-Krizi, meta smejna il-President Angelides, ifakkarna dwar il-periklu ta' spekulazzjoni ta' bħalissa Ġifiri, b'dan kollu li qed jiġri qisna qegħdin nippreparaw kriżi ġdida u din tkun katastrofi għal ħafna pajjiżi anki inkluż tiegħi tagħna. Għalhekk minn dan il-lat naħseb li huwa importanti e, li niċċaraw l-affarijiet aħna nafu li ċertu ambjenti bħal dak tal-Goldman Sachs jaħdmu bħal Bilderberg Club, ġifiri jaħdmu b'mod ukoll konfidenzjali ħafna. Għalhekk il-fatt li nsibu sistema oħra tal-glastigal li jkun hemm separazzjoni bejn il-banek ta' dawk li jagħmlu l-ispekulazzjoni dawk li ma jagħmlux ngħidu li issa il-kumpanniji żgħar xebaw iħallsu il problemi tal-kbar. Imma nil mistoqsija tiegħi hija l-istess waħda li saret il-kap tal-gvern tiegħi mill-Onorevoli Di Pietro. Ġifiri, x'taħseb inti dwar il- il-monitoraċ monetarju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 è disponibile, non possiamo parlarne magari dopo perché comunque si trova su internet, sono organizzati. Nafu ġifiri x'qed jiġri hemm ħafna informazzjoni fuq l-internet, fuq l-internet kien hemm il-professor Tremonti, il-professor Monti għal dottor Nernabej, ma naħsibx li hemm affarijiet sigriti konfidenzjali, dawn il-banek ta' investiment eh, huma tal-investituri eh, bħal eh, kull bank li qiegħed fil-borza. fil boros fil borza huma ħafna iktar trasparenti li minn li nimmaġinaw tafux hemm informazzjoni dwarhom. Issa, dwar kif namlu separazzjoni bejn il-banek ta' investiment u l-attività ta' trading inqatma kontra, kontra, anzi din hija parti mill-alternattivi li l-FSB prezenta li regolaturi nazzjonali. Ġifiri, jekk fl-Europa naħsbu Ekk naħsbu li din hija alternativa li nistgħu insegwu, tista tagħmel hekk imma għax hija dik tal-Istati Uniti pereżempju ma jiddependi dwar il-pajjiż, dwar il-bank, dwar anki l-industrija. Għalhekk is-sovranità issa monetarja u x-xogħol li għandha tagħmel li sibi l-idea hija li niżguraw li kunem il sigurta tal-prezzi fuq medda eh, medja ta' zmin. Grazzi. Grazzi. Issa ħanerġgħu lura l-Pepe is-Sur Langen. President Draghi, inti għandek ħafna esperjenza fil-negozjar ehm, internazjonali anka fil-Ġermanja pereżempju inti magħruf. U jien nistgħu insaqsik domanda dwar il ehm, ġida kontra l-ingwaljanzi ġewwa żona ewra, inti qed l Greċja mhijiex f'sitwazzjoni daqshekk grav daqskemm kienet l-Italja f'nofs id-disajnijiet. L-Italja hija pajjiż ħafna kbar ukoll. Is-sitwazzjoni kompetittiva issa rat li kienem 25% eh, differenza fil-kompetitività fl-ħar snin. U xti rikomanda inti bħala parti mill-politika finanzjarja ta' kif, xti suġġerixi biex niprivaw insolvu din il-problema minnaħat l-istati membri. Grazzi Sur Langen, dini eh, kwistjoni importanti ħafna li xandax taqsam mal politika monetarja għasam eh, eh, eterogenju. Nixtieq nerġa' nsemmi għal darboħra li lan tal-Bank Ċentrali Ewropew li konna stabilità eh, medja. U l-kwistjoni hija din ser tolqot pajjiżi iktar dajfa jekk ir ta' interessi jiżdiedu għal raġnijiet ta' stabilità ta' prezzijiet. Ir-risposta hija din ejjew nanalizzaw il- l-ispess tal-kreditu, il kredit cost, għaliex dan huwa li għandu x'jaqsam għall-investiment f'ħafna pajjiżi u din hija marbuta mal l-spejjes u rata ta' interess fuq id-dejn sovrana li meta l-banek jiselfu l-flus u ma jisibu uh, rati uh, uh, forum differenti alternativi għall-investiment għal daqstant. Per eżempju, hemm madwar 14-15% dejn sovran u di dan huwa numru kbir ħafna fir-rigward tal-short-term policy rates li ġew deċiżi mill-Bank Ċentrali Ewropew Xed niprofa ngħid? Jiena niprofa ngħid li l-assikurazzjoni tal-istabilità tal-prezzijiet jista' naqqas il-premium tar-riskju u l-imkien għal pajjiżi li sejrin tajjeb u għankal dawk li mhux sejrin daqsik tajjeb. Iżda il-komponent ewlieni biex naqsu l-ispejjeż tal-kreditu huwa implementazzjoni ta' ristrutturazzjoni fiskali u pjanijiet li jistaw inaqsu il-sovereign il risk premium fuq id-dejn sovran din hija l-ewwel ħaġa, ġifieri stabilità tal-prezzijiet għaż-żona li se jassigura uh, uh, premium risk iktar baxx. It-tieni tnaqqis ta' deficit biex jonqos id-dejn sovran u jonqos ukoll il-sovereign risk premium. Umbat hemm mod ieħor riformi m'hemmx mod aħjar ta' kif niġġieldu t-tnaqqis fil-kompetittività milli nagħmlu riformi strutturali li jistgħu mbagħad iżidu il-kompetittività. Grazzi, Sur Langen. Grazzi u issa għall-SND is-Sur Domenici. Rwana f-sinari tajab vernatur, l-akaw, maħna, inti rispondejt eh, ċertu mod dak li l-Sinjor Swimber Sur Langen fuq il-kompetitività. Jien issa nixtieq nistaqsi domanda oħra il-ġimgħa l-oħra wara l-press conference tal-President Trichet l-unika possibilità imsemmija ġiet suġġerita fis-swieq u fżieda fir-rati fl-ulju li mbagħad waslu għal ċertu reazzjonijiet. Situazzjoni hija din dak li qegħdin naffaċċjaw risposti li ġew imresqa dan huwa minħabba periklu li hemm fiżida fir ta' inflazzjoni f'pajjiżi eh, ta' fuq u dan jista' jkollu Eh, effett fuq pajjiżi oħrajn fin-naħat isfel pereżempju tal-Ewropa. U għaldaqstant huwa ċar li wieħed ma jistax joopera ehm, bratta ta' skambju fi żmien li kif ġis suġġerit iżda jekk innaqsu dan ma naħsibx li dan ser ikun biżejjed biex nerġgħu jerġa' jkollna tkabbiru kompetitività. Jiġifieri fuq livell nazzjonali hemm bżonn għal spinta ġdida għal governanza fuq livell Ewropew u fir rigward tar riskju ta' dejn li hemm u għandna bżonn ukoll Unjoni Ewropea aktar b'saħħitha. Inti ovvjament xi ħadd li għandek sens ta' istituzzjonijiet u rispett ukoll istituzzjonijiet kemm l-Unjoni Ewropea u dawk nazzjonali. fir risposti tiegħek għad-domandi inti qed li inti kon inti Ewropew dedikat ukoll għandaqstant id-domanda tiegħi din. Fi żmien fejn hemm bżonn li nagħmlu affarijiet straordinarji mhux biss nirrispettaw regoli tal-istituzzjonijiet ser inti se dedika ruħek uh, biex terġa' tniedi mill-ġdid dan lan ewlieni ta' governanza Ewropea għal tkabbir żvilupp apparti mill-limitazzjonijiet istituzzjonali fuq l-istituzzjonijiet. Grazzi ħafna. Kifet fil-bidu? Parti kbira minn ħajti għattajta billi nirranġa l-Unjoni Monetarja. Dan kollu nsibu l-oriġini tiegħu eh, f'proċess li qatt ma Aħna għamilna l-Unjoni Monetarja, għanna munita waħda ħafna nis, ju pajizi kienu jaslu dan kien ikun bizzejiet, imma qed naraw li mhux bizzejiet li jkollok il-monita jinti ma jkollikx linji ta' politika li jkunu imorru fl-istess sensu jaqblu il-proċess politiku għandu jkun fċertu fażijiet. Ah, Eċifiri isna edin fuq xmara, u rridu naraw x'pass imiss eh, li namlu imma dejjem irridu nibnu fuq li għanna din hija ħaġa ovvja. Kenna eh, sistema ta' eh, regoli l-Stability and Growth Pact għal disciplina tal-budgets ħames snin ilu aħna din dajja fnija u kien żball. Għalhekk hemm bżonn li nerġgħu immorru lura biex ikollna regoli ta' disciplina, jiġifieri, regoli ta' monitoraċ, imma ta' prevenzjoni, ta' prevenzjoni ta' monitoraċ u anki ta' sanzjoni għal disciplina tal-budgets intom tafu xinija l-ideja tal-ICB u tas-sur trixe jina l-istess naqbel maħħom ija li ma namlux l mot automatiku ġifri kif għamilna l-Stability and Growth Pact nafu il-Parlament kem ħadem u huwa permezz tal-għajnuna tal-Parlament li l-ICB setet ukoll torbot ma il-rwol ta' dan il-Parlament. Imma l-idea hija li insaħħu nidħlu iktar fil-font u nwessaw is-sorveljanza, ġifiri kif għadni kem spiegajt, nidħlu iktar fil-font, ġifri namluwa iktar dettaljata u anki inwessuwa biex indaħlu xi affarijiet jew kella suġġetti oħra li mhumiex biss jiġifieri disciplina tal-budgets. Aħna qed naraw li l-problema ta' ħafna pajjiżi hija dik tal-kompetittività għax din tmur għall-aħjar jekk ikun hemm riformi strutturali imma f'dan il-qasam sissa għadna ma introduċejniex eh, anki jekk kien hemm ix-xogħol tal-working group ta' Sur Van Rompuy, qabel dan ma kenniex regoli l-istess u b'dawn ir-regoli eh, għamilna l-ewwel pass anki jekk għadhom ma jorbtux, tajjeb li nirrenduhom vinkolanti jiġifieri. Nerġgħu naraw x'inhu huma dawk l-elementi li għandna għal qasam tal-budgets eh, u nġalluhom ikunu l-istess għal oqsma oħra. Nafu ġifieri rridu x'iridu nagħmlu ma dejjem kun diffiċli li nidħlu f'kunċetti u organizzazzjoni identitajiet ġodda. L-ewwel irridu nkunu ċerti d-direzzjoni li se nieħdu imma rridu naraw u koll xil wieħed huwa possibbli għalih li jirna xilu jagħmel. Grazzi. Grazzi sa fisem l-għandes Sir Clint. Signor Draghi, Sie haben äh, in Ihrer Beantwortung der Frage 5 deutlich gemacht, dass die drei Leitlinien Sir Draghi, risposta tiegħek għal domanda numru 5 inti għamilta ċajja li tixtieq tiddefendi l-istabilità tal-munita l-indipendenza tal-Bank Ċentrali Ewropew ukoll inti titkellem dwar pragmatiżmu fl-assessjaj ehm, tal-ambjent finanzjarju. Nafu li l-indipendenza tal-Bank Ċentrali Ewropew fil-kriżi finanzjarja ehm, Issa nsejnija mhux għal raġunijiet malizzjużi iżda sempliċement minħabba li kellha tiġi diffiża eh, kellu jiġi diffiż settur finanzjarju kollu u qed ikun diffiċli ħafna minħabba miżuri li bdew jittieħdu. Firgwajt tal-aspetta tal-politika. Allura forsi għanna nsemmu l-indipendenza tal-Bank Ċentrali Ewropew li kifet dan kollu jiswadu ma jeżix iktar. U għalda sa' nishtin kun naf eżattament dal-paket li inti semmejtu l-involviment eh, fil-ambjent finanzjarju u biex ħagġa li ħna rridu nifattjaw grazzi. Thank you, thank you, Mr. Clintz. Grazie, Sir Clintz. Assolutament le il-pragmatizmu għandu jiġi applikat fil-kunċett ġenerali tal-exit strategy ta' l-exit strategy. Jina ma naqbilx miegħek l-għunet dwar il-fatt li l-Bank Ċentrali Ewropew telef l-indipendenza. Il-Bank Ċentrali ħa għatta mizuri bħal per eżempju il-programm tas-swieq tas sikuritajiet, eh, Securities Market Program u wkoll il-finanzjament tal-Persistent eh, Banks, ġifiri, insomma, dejjem jimbidlu ismu dawn, jimbidlu għam jisimam dawn il-banek. Kulħadd però jaf xinu ma dawk li jiddependu ħafna fuq il-liquidity eh, lending tal-Bank Ċentrali Ewropew. Insomma, dawn il-miżuri kollha ittieħdu kunċett ewlieni. U kieku ma tiħdux somma ta' transmission channels tal-politika monetarja kienu ser jispiċċaw jinxfu għal kollox. U allura dawn dejjem ġew meqjusa bħala Eh, miżuri tal-politika monetarja. Din hija xi importanti għaliex ta' darba aħna nifhmu nassezzjaw li dan il-periklu madux hemm dawn ikollhom jinżammu. U ċaġa rridu niftakru hija li fil-każ tal-Securities eh, Market Program il-miżuri U kol, ċaġor rridu nejem niftakru li dawn mizuri dejjem kellom kunu temporani, ġifiri xejn muster jinżommu. It-tielet punt, ħadd minnhom ma ser jiddubita l lan tagħna nassiguraw eh, stabilità ta' prezzijiet fuq medda medja ta' żmien għal żona kollha kemm Fil-fatt il-Bank Ċentrali Ewropa u nixxielu jwassal għal stabilita tal-prezzijiet u ġilt meqjusa viċin jew inqas minn 2% u dan waqt il-kriżi. U jiena naħseb li din hija ħaġa importanti li għandna nżommuha f'moħħna għaliex waqt dan iż-żmien l-2008, 2009 u parti mill-2010 kena kena bżon ta' sistema li kienet ser jżomm eh, l-situazzjoni il-mod ta' kif zammittaw ta' permetti li l-Bank Ċentrali Ewropew li opera biktar flessibilità u baġla adegwata eh, skont il-kriżi. Għal daqstant jiena naħseb li dan kollu għat ma għamil preġudizzju fuq l-għan tal-istabilità tal-prezzijiet għal daqstant il-Bank Ċentrali Ewropew minn dan il-għad zam l-indipendenzi Iżda jina naqbel kom kol li aħna rridu noqogħdu attenti rridu nżommu f'maħna raġunijiet għalfejn dawn il-miżuri ttieħdu. Nixtieq nkun iktar ċar. L-ebda dejn sovran, kriżi ta' dejn sovran, laqas um, banek bidders ma ġelu li l-Bank Ċentrali Ewropew li għamil ditur mill-istabilità tal-prezzijiet u dan ġifir ma jibqax la newlini tal-Bank Ċentrali. Grazzi. Uh, uh, Ivo Stretic. Thank you, Madam. Thank you, Madam Chair. Uh, Mr. President, let... Kellimni nis, grazzi, Signor President. Uh, President, la minnet jinnishtiq nifraħlek kull suċċess fizmien daqsek mux stabli. Kif tevalwa inti il-fatt li il-Bank Ċentrali Ewropew spiċċa f'sitwazzjoni fejn bħala Bank Ċentrali indipendenti jieħu kodeċiżjoni jipprepara kopreparazzjoni fuq miżuri fil-Greċja, per eżempju, dan wkoll li wassal għal proċess ta' privatizzazzjoni ta' proprjetajiet Griegi. inti taħseb li dan jista' jkun ta' periklu għal flutur u hemm xi riskju tal-indipendenza tal-Bank Ċentrali Ewropew u l-kredibilità wkoll meta il-bank qed jipprova jsir parti minn soluzzjoni tal-dejn eh, tal-Greċja, tal-kriżi tal-Greċja. Grazzi. No, I would certainly, I would certainly... Jiena naqbel ċertament mal aħħar dikjarazzjoni tiegħek jekk il-Bank Ċentrali Ewropew kellu jsir parti mis-soluzzjoni politika fjan nifissa jkun qed l-indipendenza, tkun qed titlef l-indipendenza. Issa dwar dawn ir-riski u l-episodji aħna ninsabu f'pożizzjoni nassessjaw u ir-riskju potenzjali u kol il- ristrutturazzjoni fiskali, namlu monitoraġġ ukoll tal-implementazzjoni u wkoll l-iktar ħaġa importanti namlu assessjar tas sostenibilità tad-dejn. Għal daqstant, miex differenti ħafna minn sitwazzjonijiet oħrajn simili, ma kieku din kella tinkludi involviment politiku, inti kieku għandek raġun. Aħna rridu noqogħdu attenti ħafna li ma marrux li lil minn mandat tagħna u nitlu f'qasam eh, li mhux imsemmi fit-trattat. Eh, grazzi. Grazzi sa fissame l Sur Lambert. Grazzi Sharon, Sur Draghi. Probabilment inti l-iktar kattoliku ortodoss li qatt intqajt miegħu. il-rekordi għak jgħidu li l-Bank Ċentrali Ewropew jibqgħu indipendenti u wkoll inti għandek qalbi ħafna din l-indipendenza. u kol għandi għal qalbi ħafna l-indipendenza bħala l l-leġizlatur uh, u anka għal għal-mexxejja li huma responsabbli għan-nies, mint mentix inti għet li m'għandniex imorru li l-in mandat tagħna. Il-Bank Ċentrali Ewropew però qed jagħmel dan, imur li l-in mandat tiegħu. Issa kif qed inti? Illum, aħna għandna niproteġu il-kredituri privati u nassiguraw li aħna qegħdin nitrasferixxu il-riskju u jew il-pis tad-dejn uh, Grek uh, fil-pubbliku, inti hawnhekk tagħmel hekk tkun qed tagħmel għażla għaw min jista' jaqbel u ma jaqbilx imma din hija għażla għażla politika mhux teknika issa meta l-Bank Ċentrali Ewropew fisem fil-kliem ta' Jean-Claude Trichet u jima nafxu s se segwi dan imma ġeneralment dak li jiġri eh, twassal għal eh, tnaqis ehm, fil-fiq pubbliku jiżidu t-taxxi din għal darba tkun għażla politika il-bilanċ budgetarju hija ħaġa inti tista' tikseb ħafna modi u spiss il-Bank Ċentrali Ewropew eh, jażel triq u mhux l-oħra. Ġifieri u dawn it-tibdiliet politiċi qed naraw, aħna naraw li l-Bank Ċentrali Ewropew jieħu pożizzjoni anke jekk il-Bank Ċentrali Ewropew hija parti ta' Trojka u inti qed tagħmel rekomendazzjonijiet politiċi u forsi inti għandek iżomm mal-mandat tiegħek li tipproteġina mill-inflazzjoni. U x'tej dwar dan inti? U x'inhi l-attitudni tiegħek biex tassigura li l-Bank Ċentrali Ewropew jagħmel dak li suppost jagħmel biss? Grazzi. Grazzi, Sur Lambert. Nixtieq nirrispondi għat tliet punti li semmejt inti l-ewwel nett aħna responsabbli għaċ-ċittadini tal-Ewropa, il-Bank Ċentrali Ewropew u anka għalik. Għalikom, għalfejn jgħataw, jina għalek jgħataw, nu għalek inti għad istazzjoni din domanda u koll it-tini. Jina għatmet li rrit niproteġi il-kredituri privati. Għatmet dan Inti forsi taħseb li jattazda zda jina għatmetta. Ma naħsibx li jitkellem u ma nafx jiex inkunet. Hemm tliet modi ta' kif nitrattaw il-Greċja, mod volontarju, jew inkella permezz tal-haircut, jew inkella dejn eh, eh, skambju tad-dejn. Issa, jekk dan mhux volontarju, jekk ikun credit default, allura jkun hemm ċertu konsegwenzi u jiena nixtieq nagħmlek konxju ta' dawn il-konsegwenzi mhuwiex fil-kompetenza tiegħi li nwaqqaf dawn il-konsegwenzi, iżda huwa r-rwol tiegħi li ninforma lilek dwar il-konsegwenzi. Tret punt dwar l-infiq u t-taxxi. Għalfejn il-Bank Ċentrali Ewropew huwa interessat fi skambir, għalfejn il-Bank Ċentrali Ewropew huwa interessat f'kompetitività. Raġuni li f'pajjiżi f'ħafna dejn it-kabbir jinsab flimkien ma mal-disciplina fiskali il rekwizit għaw li għal stabilita finanzjarja kinti ma tkollax tkabbir mux ser tħallas id-dejn tijak. Dan huwa punt ferm importanti biex tikber inti trid tagħmel ċertu affarijiet u hemm affarijiet oħrajn li m'għandekx tagħmilhom. Iżda, dan huwa l-punt ewlieni, din hija l-idea ewlenija wara l pożizzjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew spiss ħafna nies iħossu għom il-bot eh, mid-dominju ta' bank Ċentrali Ewropew. Iva, bla dubju inti katolik ortodoss. Ma smajnikx Filip, tgħid il-President. So, Sewa għaddu issa għal uh, epp fil-Palone. Grazzi ħafna, Sinjur President, Sur Gvernatur, inti għabbens mejt il relazzjoni semmejt l-Italja u l-kriżi li kena dak iż-żmien ma l-kriżi tal-Greċja. Jiena kont kuntent bir-risposta tiegħek imma oġġettivament l-affarijiet huma differenti ħafna. Illum aħna d-dinja tbidlet qed qegħdin iktar nifmu l-affarijiet f'dinja globalizzata, għandna l-ekonomiji ukoll globalizzati u ħerġin minn waħda mill-ar kriżijiet li qatt rajna u għexna Għalhekk nistgħu ngħidu li il-libiti tal-finanza internazjonali, il-prezzijiet, l-attività finanzjari, l-spekulazzjoni sfrenata li ħadd ma jżomm mar-regoli u anki il-fatt li djungbar tal-istati. Dawn l-affarijiet kollox ikkontribwixxa biex ġab il-kriżi finanzjarja. Għalhekk il-mistoqsija hija di inti kif taħseb li għanda issir il-politika il il eh, monetarja li tmur kontra il-fat li rridu nipreservaw l-istabilità tal-prezzijiet u finanzjarja. Grazzi. Kon, kon, eh, kon eh, l-esplodere. Mela, meta faqqet il-krizi, ħafna kienu dawk li raw li l-politiki ta' monetari sal-2007 li kellhom rajna li daw ma kienux qed jagħtu każ eh, l-ispekulazzjonijiet. Mamlu xejn biex ikun hemm stabilità finanzjarja. Fil-fatt it-teorija ta' bankir, bankir ċentrali Amerikan kien li qal ma nistgħu nagħmlu xejn meta tfaqqa il-moppa, il-bomba, aħna x'se nagħmlu? Eh, Inneħu il-mejta minn nofs. We mop up iġifiri bħala strateġija monetarja għat marajna strateġija kif suppost kif kien tirrikjedi L-idea ta' hija li jkollna prezzijiet stabbli medda medja ta' żmien, imma konna u wkoll fuq medda itwal ta' żmien viżjoni biex il-finanzi kollha jkunu iktar stabbli. Il-politika monetarja minnan fija miex l-aħjar mezz biex aħna nkunu nistaw inżommu namlu rasa fuq il-problema il-problemi ta' stabilità finanzjari hemm bżonn strumenti ieħor, jiġifieri regolamenti regolamenti makroekonomiċi. U dawn iż-żewġ mezzi ma jmorrux kontra xulxin huma żewġ linji ta' politika li jikkumplementaw il-xulxin politika monetarja għal prezzijiet li iżom il-qafas għal stabilità finanzjarja meta ikun hemm ċaqli eh, kbir, ikun hemm ħafna eh, prezzijiet ta' riskju u ikun hemm eh, il-kundizzjonijiet li jinħolqu biex ikun hemm iktar zbilanċ finanzjarju. Meta nkunu għedu namlu xolna, irridu nagħtu każ imma li jista' jkun hemm ċertu problemi jew xejrit fl-ekonomija. Għalhekk meta aħna nkunu qegħdin niskutu l-politika monetarja, irridu naraw x'qed jiġri fil-qasam u f'pajjiżi differenti ta' kif qed jiżviluppaw il-krediti fil-Eurozone kollha, ċertu kondizjoni finanzjari, is-suq ukoll tal-bini Eh, għalek wieħed irid iqis dawn l-affarijiet kollha meta jkun qed jew deċiżjonijiet ta' politika monetarja anki jekk lan huwa differenti lan aħħari huwa li jkun stabilment tal-prezzijiet. Hemm ukoll strument ieħor ġifiri tal-regolamenti makroekonomiku. In una parte dell'area si sviluppa una, diciamo, chiamiamola così, bolla immobiliare. tal assicurazzjoni U mod per eżempju kif insibu tarf tal-problemi fil-qasam tal-bini, niridu naraw kif wieħed jista' jakkwista bini mingħajr ma jkun hemm bżonn li wieħed jieħu self mill-bank kbir. Jiġifieri hemm strumenti speċifiċi għal min ikun irid jieħu self jew nkella biex insaħħu l-kapital tal-banek. Eh, eżempju Taljan ta' reċenti rajna li meta konna qegħdin nagħmlu ċertu monitoraġġ, il-bank kien hemm bank Taljan li investa wisq fil-bini u għalhekk il-viġilanza talbet il dan il-bank biex jolli il-kapital biex ikun hemm iktar bilanċ. Iġifiri, il-mezzi, iż-żewġ mezzi ta' kontroll m'għandhomx imorru kontru xuxin imma flimkien. Grazzi ħafna. Grazzi issa għall-SND, Signora McCarthy. Grazzi. Sur Draghi, interessata mill-opinjoni tiegħek mhux biss tal-predeċessur tiegħek. Naf li inti f'evidence free zone mhux bitakx l-idea ta' taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji meta li taċċetta u joġbuk il-miri. Allora inti taċċetta il-settur finanzjarju mux tiġi ntaxxat bizzejiet u il-ċittadini din it-taxxa jarawa bħala iżżid il-bonuses u mux fil-fat għadin jikontribuxxu għal ekonomija ħjar, issa inti għakontabli għal-ċittadini, inti ħajkollok approċ wiesa u miftuħ għal idea differenti inkluż l-esklużjoni tal-IPOs u peress li inti favur ta' taxxa globali ta' transazzjoni finanzjari, inti lest li tolħu il-kondizjoni ta' data ta' konsensus globali għall-FTT? Financial Transaction Tax, I, I think. Fuq it-taxxa ta' transazzjonijiet finanzjari diġà dak li kelli xi ngħid. Jiena, nixtieq nkun naf iżjed dwar per eżempju nemmen illi s-sifis illum huma s-sor sawlieni tal-periklu morali. Aħna konna tlaqna eh, minn żewġ miri illi joħorġu mit-talima li ħatna sal-Lehman Brothers. L-ewwel għan kien illi m'għandux ikun hemm fallimenti bankarji illi ħajkollhom jagħmlu tajjeb għalih in-nies li ħassu t-taxxi. It-tieni mira i illi m'għandux ikun hemm kwalunkwe falliment tal-banek illi ħarba is-swieq bl-istess mod li għamel Lehman. Iżda dana iktar minn sen sar xogħol estensiv illi jindirizza ma speċifiku daw l-istituzzjonijiet huwa xogħol iffukat fuq tliet pilastri. L-ewwel net. Aħna li daw l-istituzzjonijiet ikollhom kapaċità iktar għolja biex jassorbu it-telf, ġifieri kollom iktar kapitali minn eh, istituzzjonijiet li ma jkunux non-systemically important. Għaliex il-fatt li huma kbar mhuwiex biżejja din hija esternalizzazzjoni. Issa meta ngħid kbar jista' jfisser ikunu kbar, jista' ma jkunx hemm sostitut għalihom, jista' jkun hemm interkonnessi hemm ħafna affarijiet. Imma irid ikollhom iktar kapital u dan il-kapital irid ikun ta' kwalità tajba. Sabiex tassew kun jista' jassorbi t-telf it net jekk ma jfallu aħna rridu nkunu ċerti li l-ebda solt mill-but taċ-ċittadini li ħassu taxxi ma jintuża. Għalhekk irid ikollna sistema ta' ġestjoni tal-kriżi fejn aħna nkunu nistgħu nindirizzaw it-telf u ħankun daqsxejn iktar speċifiku hawnhekk dan ifisser ħafna affarijiet imma żewġ affarijiet huma aktar importanti l-ewwel nett u falli bank kbiru, aħna jdu kunu f'pożizzjoni aħna u s-supervizuri nazzjonali kunu pożizzjoni deċidu li ma dawk is li jdu jingħalqu mill-ewwel u li ma partijiet jdu jibqgħu miftuħin. Normalment dak kollu li għandu x'jaqsam mal-funzjoni bażika ta' bank għandha tibqa' miftuħa fejt li għandhom x'jaqsbu mad depositi sistemi ta' pagamenti, eccetera. Imma t-tina ħaġa li ħat ċerta li lebda flus minn persuni ta' xabla ħat intuża, ija li irridommu ċara min ħajkunu dawk il qadin jitilfu l-flus jekk ifalli l-bank mela l-azzjonisti eh, u l-kredituri, x'tip ta' kredituri li niżlu fil-lista f'ċertu sens diskussjoni li kellna fis sifis ma mhix differenti ħafna mid-diskussjoni li għad kif kellna fuq l-istati sovrani. Aħna jrid ikollna lista ta' kredituri, jrid nkunu nafu li huma dawk il-kredituri li ħajġu mħarsa, pereżempju d-depożituri għandhom jiġu mħarsa imma sali ma livell ta' ħajkun dal-ħarsin. Imbagħad senior insured creditors ukoll aħna rridu naqblu bejnietna dwar din il-lista għax din hija unjoni. U fil-fatt anke fuq livell globali rridu naqblu dwar din. Imma dan huwa t-tieni mira tagħna. Tilet mira tagħna hija dwar is-supervizjoni rrid ikun hemm eh, supervizjoni indipendenti iktar intruziva mill-li kellna sissa kien hemm ħafna proposti dwar mandat iktar wiesa nagħmluhom iktar natu iktar setat l-supervizuri, eccetera. Intu iktar indipendenza. Pero dika importanti, supervizjoni, issa e jiddu naraw eżattament x'tip ta' sanalizzazzjoni l-FTT tkun qed indirizza. Però l-ewwel ħaġa huwa li rridu nerbu id-diffikultajiet tal-implementazzjoni. Jina mhux hekk saqsejtek. Jina saqsejtek jekk intix tista' tiħu konsiderazzjoni l-alternattivi kollha. L-kelma qed titkellem bla mikrofon. Which everybody does think. Well, I am prepared to look at all the options, certainly. Iva, jena lest laħares alternativi kollha, rridu naraw x'tip ta' esternalizzazzjoni, però qed referi għalli għedin it-taxxa din hija importanti. U l-est li nikkonsidra l-alternativi kollha. Nistandu nitkellem fuq dan il-punt imma li qed nipprova ngħid huwa li din il-ħaġa hija li qegħdin nindirizzawha din il-ħaġa issa din l-esternalizzazzjoni. Jekk inti taħseb il din hija ħaġa tajba aħna lesti nħarsu lejn alternattivi kollha. Grazzi, issa fissam l-Aldi Oli Schmidt. Grazzi Sur Draghi. Hawnhekk qiegħed. Jiena liberali għall-Iżvezja minix fiż-żona Ewro. Sissa kont pjuttost impressjonat bit tweġibiet li tajtu bil-prezentazzjoni tiegħek. Fit tweġibiet bil-miktub dwar l-equitable rotation of membership tal bolta tal-ICB anki f'termini ta' nazzjonalitajiet u ta' sess inti kont tajt tweġiba diretta ħafna kważi ortodossa u kol. Inti għati li dawn il-konsiderazzjonijiet jistaw ikunu kontraproduttivi u ma jwaslu għall-għażla tal-iktar persuna kompetenti. Nista' nifhem l-argumenti jekk sur dragi, għavolja jina jkolli ngħid li l-Ewropa għandha nista kompetenti anke fil-qasam tal-politika manitarja L-mistoqsija tiegħi inti taħseb illi tkun problema għalik għalli sibi illi ikun hemm dialogu miftuħ mal-pubbliku u terġaw ters u iktar viċċin u tikkomunikaw man-nies meta ma jkollok l-ebda mara fil-Bord Eżekuttiv fil-Kunsil Ġenerali imkien irġiel biss. Minix qed niddubita mill-kompetenza tiegħek su dragi laqas xejn, però qed ngħid li forsi jaf tkun problema demokratika. U din qeda ngħidha bħala raġel bħalek minn pajjiż ieħor. Inti forsi nofsok Ġermaniż, imma eh, raġel xorta int. Iva naħseb għandek raġun. Għandek raġun. Hemm problema. Bħal minn problema kullimkien meta tħares leja din il-kwistjoni, din hija problema ġenerali, però aħna għandna mandat trattat li għaj ċertu affarijiet u ma jgħidx li ħajkun hemm kwota għan nazzjonalità jew għal sessi, assessi, il-mandat jgħid li n-nies jintaqżlu eh, skont il-kompetenza tagħhom u l-kwalifiki professjonali. Dak huwa trattat hekk jgħid. Il-mexxejja tagħna jistgħu ikunu konxi minn din il-problema li sibi għal konsil governattiv u għal pajizi kolla, naqbel miegħek. Hija problema li jemela mhux hija problema ta' kulħadd din. Ta' kull minnu konxju mill-ħaġa. Ċertament li problema. Il-bord tal-Banka d'Italja però għandu mara Wahda biss, tajt il-President. <laughs> It's all right. Um, I will come to now the EPP. Naddi sal Pepe. U Jose Manuel Garcia Margajo, grazie ħafna sija President. U nil-għawk maħna sur Draghi. Jena nishtiq. Nitkellem fuq l-analizi konkreta tal realita u ħan nitkellem fuq il kas Grieg biex inkunu nistgħu nħarsu lejn il-problemi tal-ekonomija in ġenerali. il greċi għandu dejn ta' 170% tal-GDP. U ħajkun hemm bżonn l-ewwel nett illi inaqas il- nefqa pubblika b'16% dan huma riżultati li ħajwaslu għal tnaqis ta' tkabbir u tnaqis ukoll ta' fiduċja menna taċ ċittadini kif qegħdin naraw kif nafu sissa l-Bank Ċentrali ħajkun qed jagħti iktar likwidazzjoni, ħajkonna problema ta' kollaterali li dun insolvu u jridu kunem hemm ristrutturazzjoni obbligatorja nafu wkoll illi numru pajjiżi ma jaqblux ma' trasferiment tal-fondi obbligatorju għax nafu illi wara li għaddu ftitxu nerġaw nerġgħu niġu fl-istess sitwazzjoni li konna qabel jekk hemm il ħaġa u l-istati membru ħut minnhom laqas ma jaqblu li nippermettu li jkun hemm mekkaniżmi ta' eh, rescue u u taħruġ u ċertu mekkaniżmi oħrajn. Issa Sur Juncker għal li mhuwiex possibbli dan kollu li jsir, allura jiena nixtieq nkun naf jekk dan mhuwiex possibbli, x'inhu ma l-possibbiltajiet biex noħorġu minn din is-sitwazzjoni li nsabu fiha. What is a no starter I uh, missed it. No, I mean, eh, la pregunta. Il-mistoqsija hi jiena proponet illi kunem il-mekkanizmu eh, il-mekkanizmu li ħaj jissostetwixxi issa l-mekkanizmu ta' ħruġ sabiex niffaċilitaw niffaċilitaw l-istruzzjoni volontarja. Il-Kummissarju Ren u il primistru ministru Juncker għandna din idea tajba ma sitt membri ma jixtiqux. Għaliex ma ix din xinu ma l-affarijiet u l-inkonvenjenti tekniċi li jeżistu. U jekk mhux possibbli li nagħmlu din l-idea xinu ma possibli possibiltajiet u x'sitwazzjoni għan ninsabbu fiha minn hawn ftit xhur oħra jekk laqas biss ikollna soluzzjoni li jtjaċċata l-Istati Membri. Um, Again, we are now addressing more the... Issa qegħdin nidħlu fl aspett finanzjarju mela. Li jessem minħolo sabiex ikun mekkaniżmu illi jgħin il-pajjiżi għal problemi temporani. Ma nħaloqx biex jimplementa trasferiment fiskali minn pajjiż għal ieħor jistaw jixtru l-bonds fis-suq primarju, però ma kienx permess illi jixtru l-bonds fuq suq sekondarju. Naħseb illi għalli xawnek wieħed irid eh, iżaf moħu forsi xixti u l-istati membri, l-istati forsi u li jillimitaw il-kapacita tal-ISN li tindaħal fis swieq U li nispiċċaw bħafna dejn kemm fuq anke fuq is-suq sekondarju mingħajr kundizzjonijiet għax li jassem tintervjeni biss taħt kundizzjonijiet stretti. Għalhekk għal din raġuni tista' taħdem però fis-suq primarju, però biex taħdem fis-suq sekondarju, avolja fil-faddinija ħaġa li wieħed jista' jerġa' jikkonsidra. Jien issa qed nipprova inħares lejn il-ħaġa mill-perspettiva ta' dawk li qalu le. L-idea li jista' jkollok din dal-organizmu li jixtri u jbieħ fis-suq sekondarju dan jfisser li allura din ħaġa ssir fuq bażi permanenti. U dak li jkun nistaqsi nifsu nnifsu ura jiena kif ħan iġġudika l-kondizzjonalitajiet tal-xiri fis-suq sekondarju dan huwa l-istess proċedura li nużaw għaxxiri fissu primarju tweġiba hi li ma nistax nara kif din l-azzjoni tista' sseħħ kuljum. Nasib iktar għandax taqsam ma' affarijiet ta' implementazzjoni milli ta' kunċett innifsu. Forsi għanna nistudjawa iżjed dil-ħaġa imma naħseb illi għal ħafna affarijiet il-suq primarju u s-suq sekondarju ma sostituti ta' xulxin. Grazzi issa għal SND għanna s-surkutax. Grazzi, merħba surġagi. U naħseb li dan l-ewwel skambju ta' diskussjonijiet ħajkun l-ewwel wieħed fost ħafna. <coughs> Però dwar il-problema ta' tkabbir fl-Ewropa issa Nixtieq infakkarkom li aħna bħala soċjalisti qegħdin nappoġġaw l-idea li parti mis dejn nazzjonali nibdluh f'Eurobonds. U naħseb taf ukoll dwar l-idea tal-Project Bonds. Jiena nixtieq inkun naf x'inhi l-opinjoni tiegħek fuq dal-ħolqien tal-Eurobonds ġodda sabiex niffinanzjaw it-kabbir. Isu eh, nirriflettu il-bond li kienu ħarġu l-Istati Uniti. U xin l-opinjoni ta'kom tijak u dwar il-bonds illi permettuna li noħorġu id-dejn mill-balance sheet. Dan huma żewġ tipi ta' bonds differenti. Il-bonds ta' skabbir qed huma bond tal-Unjoni u għalhekk ħajkunu appoġġati mill-Unjoni kollha kemm hi. Fis-sitwazzjoni preżenti kif tiġat, aħna ninsabu fin-nofs ta' xmara, għadna ma wasalniex lejn ix-xatt ieħor ta' xmara, ċe unjoni ikbar u ktar b'saħħitha. Għalhekk li naħarġu Union Bond di tfisser tfisser illi il-pajjiżi li għandhom rating tajjeb ħafna jispiċċaw ħalsu iżjed. U pajjiżi li għandhom rating ħażin iħallsu inqas. Allura, għawnek għandek trasferiment bejn il-pajjiżi. U dak li kum, irrit jikkontrolla li dana jkun kompatibli mal-klos tal-bailout eh, li għanna fit-trattat. Dak fitli ta' design u oriġinarjament proposta minn Jacques Delors kienet dinam sejħa bħala klawzola partikolari u kien hemm reazzjoni qawwija ħafna minn ħafna pajjiżi kontra din il-proposta. Għalli istess raġunijiet li qegħdin nisimgħu illum xiex 15-17 eh, sena wara. ċoħe l-bizza li dana jista' jkun tkun unjoni ta' trasferimenti. Ġifri dan huwa l-istess biza illi kien hemm 18 sena ilu. Jiena naħseb il-Union Bond huwa strument perfettament leġittimu li naħsbu dwar jekk ikollna Unjoni aktar maquda. Forsi jkun hawn min sejħilha wkoll Unjoni Fiskali żgħira. Ma forsi tkun xi ġiżjed minn hekk. Ma nafx hekk is-sur Lamber se jippermetti li nagħmilha dil ħaġa, imissa ħanidħol fil- kwistjonijiet politiċi. Aħna unjoni. Iġifiri, jew aħna uddin fl-imkien permezz ta' regoli, jew inkella permezz ta' istituzzjonijiet u budget. Bħalissa la ħaġa u laqqa soħra maħna, però qegħdin fil-proċess li nkunu maquda permess tar regoli u bħalissa hekk qegħdin nagħmlu bil-mod il-mod u naħseb li dawn il-kunċetti iktar ma jgħaddi żmien iktar jingħataw importanza. Ma nistax naħseb li hemm soluzzjoni oħra, ċe li jkollok xi bondi li tista' tisforza unjoni fiskali, tista' taraw id-differenza fil-politika hawnhekk ma segwix ħaġa mill-oħra. il-bejdi ma differenti għaliex daw l-istrumenti finanzjarji għedin ehm, u ma propju għal dal-moment biex indirizzaw il-krizi finanzjarja li sibi fil-fat għal dwar daw l-avvenimenti jekk huma volontarji ma jkollhomx dawn ir-riski kollha magħhom għax kif għadna fil-bidu għadna qegħdin nitalmu issa niġġestjonawhom daw ir-riski. Kollox interessanti ħafna illi jintqal, pero għadin naqaw l lura tajt il-President, għan ipruvaw nżom daqxajn inqas, naqaw ta' nżom nħedu daqxajn inqas minn ħames minuti, mux daqxajn iżjed. Għalli Pepi jissa, Signora Krautzer. Grazzi ħafna, Signora President. Il-mistoqsija li xtaqt namel, Gvernatur, Ija, preċiżament dak li għadu kif qal il-kellim ta' qabli u għalhekk nirringrazzjak ta' tweġiba li tajtni. Issa jekk permettu li però għandi mistoqsija oħra. Minn flok? Intqal ħafna drabi li hemm bżonn ta' Ministru tal-Affarijiet Ekonomiċi. Inti għat li situazzjoni tana da mish kompluta, u għalek għanna bżon li sistema tana tevolvi jizjet. Kanna gratta ta' ċentralizzazzjoni, rajna u koll operazzjonijiet ta' salvataċ ta' rescue f'ċertu pajizi. U f'ċertu pajizi dana ma tantxu ma daqsak ta' suċċess tista' tara minn pajjiżi. Taħseb il-Ministru tal-Affarijiet Ekonomiċi ħaj jagħti valur miżjud ġifiri li l-diffikultajiet eh, politiċi at night. Fessinilu, kien hemm min qal li għandna bżonn ta' governanza ekonomika u dak u nies li di qatt ma ħadd jiġri, jiġifieri din l-istess ħaġa tal-Ministru tal-Affarijiet Ekonomiċi xi darba ħajkollna wieħed. Iva, eh, qatt m'għandniex governanza ekonomika. qegħdin fit-triq lejn governanza ekonomika, wasalna l-governanza ekonomika. Però kif fatt qabel għandna bżonn ninsaxħu il regoli tagħna l-ewwel u rridu nkunu marbuta u maqudin iżjed milli aħna llum f'dawk loqsma ta' disċiplina fiskali u anki tkabbir eh, riformi strutturali u waqs moħrajn. Bħal fil-kas tal-Eurobond, għanna nimxu għawnek pass pass. Eventualment forsi jaf ikollna dan il-ministru ma nafx jina kemm ħajħu żmien x'inhu żmien eh, uh, li huwa meħtieġ, però għandna bżonn ta' governanza iktar b'saħħitha issa qabel ma nistgħu nħarsu lejn il-pass li jmiss. Il-pajjiżi jridu jserħu rashom li dan mhuwiex dina mhijiex unjoni ta' trasferiment u dan nistgħu nagħmluh biss jekk ikollna regoli serji illi ma jistgħux jintelbu jew niżgiċċaw minnhom kif ġibu laħaq. Kwalunkwe ħaġa li ġib maħħa aktar disċiplina aktar sanzjonijiet, jekk ix regoli ministru ma xinu ma hija ħaġa tajba, però aħna maħniex l-estija tal dan il-pass istituzzjonali li jkollna union bond jew ministru ta' dan it-tip, però min jaf l qoddim jaf anke nkunu ikun possibbli. Grazzi issa għal Sandy Fanx Perez. Grazzi ħafna, Signora President, Sur Governatur. Inti kandidat jina naħseb li jina għandi edijat antikwati għax għalija l-banek iridu li finanzjaw l-ekonomija ta' veru. Nafu li inti inti safna ma l-swieq finanzjarji u inti kont taħdem f'Goldman Sachs kien ma kienx jaqbel ma dan il model tal-ekonomija dan il-bank ta' investiment kellu ċertu prattika l-autoregolazzjoni, eh, ġifiri kienu jamlu l-affarijiet umma, eh, il-nafu l-modi differenti kif kien jaħdem CEOs li kellhom bonuses gbar li s-sur Jean-Claude Juncker ħafna drabi għalu li dawn kienu ħlasijiet bla skrupli. Jekk dan il-Parlament jikkonfermak bħala gvernatur u anki mbagħad ikun hemm il-Kunsill Ewropew li jikkonfermak bħala gvernatur tal icb Inti taħseb li tista verament f'dan il-modell ta', ta bank pal ta' Goldman Sachs ġifiri tara li l-esperjenza li ħadd inti tkun tista' tibbilanċja meta inti kont president tal-forum eh, tal-istabilità finanzjarja u l-kumitat tiegħu f'Marzu tal-2008 kont labt sabiex il-banek f'ħames tijiem biss juru li huma trasparenti fuq il-budget tagħhom. Għalhekk inti minn din l-esperjenza tista' tgħid li l-banek segwok x'talli ħadd inti minna di. Hawnhekk inti qiegħed qudiemna bħala kandidat, imma inti qiegħed tikkontesta li um, skont um, ġurnalist Franċiż u gazzetta Franċiża um, tgħid li inti uh, viċi President tal-Ewropa responsabbli mill tal-istati sovrani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 After that press communication. Wara dan il-press communication jiena slabt li ma naħdimx mal-gvernijiet minħabba l-passat tiegħi u ma rridx li kollox naqsam ma dan u rrit li nieħu perjodu talif bejn xogħol u ieħor kemm ma kienx meħtieġ. Din mhijiex id-domanda tiegħi tgħid Sinra Beres, id-domanda tiegħi hija inti tikkontesta il-prattika u l-modell ta' negozju tal-Goldman Sachs. Xi tfisser qed jgħid is-Sur Draghi? Hemm 23,000 persuna fil-Goldman Sachs, ħafna tipi ta' xogħol differenti u kollha jiġu ċerkjati dwar kif qed jaħdmu u l-idea li banik ta' investiment Insomma, jgħid il-kellim u jaqfem. Domanda tiegħi kienet eh, dwar settur privat jina ħdimt u diġa rispondejt komanzi u nerġa ngħidlek jiena orejtkom li jina ħdimt b'integrità ta' kont fil-Goldman Sachs jena eh, tajt evidenza eh, li dimt b'integrità fl-FSB. Eh, il kien talbu li jkun iktar trasparenti fl-2008. Li nista' ngħidwar l-FSB llum li għamilna ħafna xogħol u frankament is-sitwazzjoni llum hija differenti ħafna minn kif kienet fl-2007 fl-2008. Iżda r-riforma għadha ma spiċċaċ sissa. Aħna ridna nimplementaw Basel tlieta. Aħna ridna nindirezzaw is-istituzzjonijiet finanzjarji finanzjarji importanti. Ridna naħdmu fuq il-sistema bankarja, ridna naħdmu fuq il-derivatives, il sistematizzazzjoni u informazzjoni siħa dawn ma l-affarijiet ma spiċċawx sissa, iżda fir-rigward ta' manager ta' riskju din hija xaġa totalment differenti. Se nevitaw il-kriżi li jmiss ma nafux. Aħna minna regoli u nisperaw li s-sistema ser tkun iktar b'saħħitha u robusta fil-futur. Dak li huwa żgur, grazzi. Come on. You spent too long with your questions, so... Irvan xilek istaqsi ħafna domandi, istaqsek, ah, issa naddu għal domanda li mis, is signora Luling. Euh, oui, merci Madame la Présidente. Euh, suite euh, à la remarque de mon Grazzi, Signora. Wara l-mistoqsija ta' li xmiet dwar il-fat li Sur Draghi huwa raġel, jiena nixtieq ngħidlu li jiena verament nifavorix il-gender mainstreaming u ovvjament jiena nippreferi li jkun hemm mara kompetenti minn flok raġel mhux kompetenti u anke l-kuntrarju. Imma s-Sur Draghi toqgħodx tinkwieta wis eh, fuq dawn l-affarijiet għax inti raġel bħal kull persuna eh, fil-kumitat ta' diretturi tal-ECB. Kelli mistoqsijiet imma xi wħud minnhom diġà ġew mresqa l-ECB qed tgħid le għal kull tip ta' ristrutturar jekk ikun qed inaqar il-krediti u jista' jkollu konsekwenzi ħżiena. Il-pożizzjoni ġejja mill-fatt li l bank ċentrali istess hija għandha ħafna assi fl-ekonomija tal-Greċja. Ġifieri intom eh, dawn l-affarijiet ħattu ħsibhom ukoll. Issa fuq il-nomina tiegħek inti se tagħmel minn kollox biex tara li l-djum pubbliċi tal-istati membri tara li tkompli li ma jkunx hemm tara li ma jkunx hemm ristrutturar u li mhux kulħadd imur għal ċertu linji ta' nazjonalizmi nazjonalizmu. Inti eh, diġa eh, riflettejt fuq it-tatk li se jkollok meta tkun konfrontat minn dan mill-gvernijiet differenti? Grazzi. We uh, rightly seem to return to the, uh, I would say, key question of... Sir morru lura domanda l-enija tal-ġurnata. Stan li dan huwa Aspett importanti ieħor għaliex il-Bank Central Ewropew fix-xogħol tiegħu ovvjament eh, iżjed ukoll ehm, eh, exposure kbar għal pajjiżi bħal Greċja, l-Irlanda u oħrajn. Nixtieq ngħid meta l-Bank Ċentrali Ewropew jagħmel il-collateral dan qed jiġi kategorizzat f'kategoriji ta' riskju issa. Mbagħad jiġu applikati il-haircut ma' dan il-collateral. U għal daqstant il-valur tal-collaterals jonqos miżmien li dan ikun daħal bħala kollateral għal Bank Ċentrali Ewropew. Il-haircuts huma bbażati fuq prezzijiet tas-suq jew meta ma jkunx hemm prezzijiet tas-suq fuq mudell eh, konservattiv ħafna. bħalissa NCBs differenti jassessjaw u jagħmlu stimi fuq dawn il-haircuts. U ser jkun hemm NCBs differenti li jkollhom regoli komuni u da ser jkollna pjattaforma ċentralizzata biex dan isir. U jien qed kollu biex ngħidilkom li l-kollateral li għandna diġà qed ikun naqas. Aħna wkoll provajna nam lu eh, nwessa iktar il-kollateral sal-aħħar tal-2010. Issa, Securities Market Program aħna tinżommu dawn il-bonds sama dawn jimmaturaw. Ġifiri jekk ma jkunx hemm credit events, il-tibdiliet li jkun hemm fil-prezzijiet tas-suq ma jiffettwawx il-valur aħħar ta' dawn il-bond. Ġifieri aħna kif ħadna ħafna prekawzjonijiet kemm mod individwali u mod kollettiv, kemm bħala Bank Centrali Ewropew, anke pal banik Nazzjonali. Għaliex huma l Banik Nazzjonali li jridu jħallsu għal dan it-telf skont il-capital eh, ki tagħhom. Ikolli ngħid li jekk ma hemm l-ebda credit event u jkun hemm skambju volontarju, din is-sitwazzjoni hija waħda sikura Iżda kif kont qed ngħid qabel, jekk ikun hemm credit event, allura l-attur kollha involuti għandhom ikunu jafu li il-ristrutturazzjoni, il-default, mhux ser tiġi bla konsegwenzi wara iż-żmien tad-default u kif kont qed ngħid fil-bidu tal-mistoqsijiet li qed tistaqsuni il-Greċja ser ikollha deficit primarju. Ta' madwar 3% dan id deficit il-daqstant issa jekk ser jintażel id default mhux volontarju, għanna rridu nkunu konxi ta' dawn il-kawżi. Aħna lesti li nagħmlu dan? Grazzi. And the final question uh, from the EPP goes to Gay Mitchell. Issa nandu għal PPS sur Mitchell. Grazzi President, grazzi Sur Draghi. Inti taqbel li z-zona euro għandha bżonn tkun ta' suċċess għandha jkollha bżonn ta' xi tip ta' suċċess u li l-Irlanda għandha tkun iżda l-Irlanda għandha bżonn ta' iktar finanzi u iktar fiduċja qed jittieħdu deċiżjonijiet neċessarji biex jitratta kwistjonijiet tal-cash flow intom qed tagħtu madwar 150-160 biljun lill-Irlanda eh, fondi ta' likwidità li qed jagħmlu turnover kull 14 il-ġurnata issa. Ħaġa li tistgħu tagħmlu biex terġgħu ġibu dik il-fiduċja mill-ġdid mhux biss fl-Irlanda da fiż awra hija li dawn il-flus ikunu ehm, fuq medja ta' żmien jew meda twila ta' żmien. Inti taqbel li dan għandu jsir ta' min jagħmlu dan, inti taqbel li din hija li ta' min jeżamina grazzi. We, um, well, first... Uh... L-għonet wieħed għandu jgħid li ħafna qed isir u sar fl-Irlanda sa sama bdiet il-kriżi. U jiena, jekk minix ser żball, l-Irlanda kellha current account deficit ta' iktar minn 10% jew bej wieħed uħar daqshekk issa għandha current account surplus jekk minix ser żball. Dan ifisser li ħafna qed isir. Il-kwistjoni li aħna għanna neżaminaw hija jekk natu li ta' fuq medda medja ta' zmin nkunux qed nintroduċu miżura ta' politika selettiva li tista' tidħol f'konflitt mal-għan tagħna tal-istabilità tal-prezzijiet għaliex jekk aħna jkollna eh, medium term facility dan ifisser li aħna qegħdin nagħtu likwidità fuq bażi permanenti u x'inhi l-inflazzjoni jew inkella l-aspettazzjonijiet. Allura, qed ngħid dan għaliex dan se din tista' tkun il-konsiderazzjoni predominanti li għandna nżommu f'moħħna fil-valur ta' dan li jista' ovvjament fiduċja lill-Irlanda kontrarju għal konsiderazzjoni l-oħra li aħna rridu nkunu ħin sa nużaw il-politika monetarja għall istabilità tal-prezzijiet. Konsiderazzjoni oħra, ovvjament, għandha x'taqsam mal-fatt li jekk aħna nagħmlu dan għal pajjiż wieħed għalfejn eh, nagħmlu għal ieħor li jinsabu eh, eh, f'sitwazzjoni simili. U jekk nagħmlu għal pajjiżi kollha, aħna ma jkunniex iktar politika monetarja, likwidità tagħna tispiċċa Eh, mwaħla fuq eh, bazi eh, media. Jista' jkun aħna konċi li dinti sa tkun iva idea tajba ti titjib tajja pista qegħdin nużaw trade-offs differenti hawnhekk, grazzi. Right. Uh, grazzi, grazzi ħafna, wasalna fit-tmien tal-parti dwar il-Bank Ċentrali Ewropew, issa s-sarna għaddu għal parti dwar li SRB, u fin-nota li ġiet mogħtija lill gruppi suġġerejna li minħabba li ser nkunu mafusin bil-ħin aħna ser niġbru gruppi ta' mistoqsijiet u l-proposta hija li ser nieħu il-PPR SND u l-ALDE iżda mhix qed nara lil min ser jagħmel id-domanda ta' fisem il-PPR Ser nibda daqstant bik u do fisem l-SND. Mr. Draghi, if you allow me, I, I use... Sir Draghi, ti permetti li ser nitkellem bil-Ġermanis. Daqstant antik ftit ħin biex tisma l-interpretazzjoni. Sir Draghi. Dan il-Kumitat dan il-Parlament għamel ħafna xogħol biex issaħħaħ ir-rwol tal-Bank Ċentrali Ewropew. Mod partikolari ir-rwol tal- eh, tal-Risk Council, dan kien investiment, rridu kun nafu kux investiment tajab jew le, s-żmien jista' jagħtina parir jekk din kienet idea tajba. Intant kelmu dwar ir-riski għabbażi ta' informazzjoni minn atturi ekonomiċi aħna niġu faħra mill-istati membri u minn oħrajn ukoll. Tal-impentana iżda jidher li aħna dejjem nażlu direzzjoni ħażina, għam meta nitkellmu dwar rating agencies, ma jkunux rating agencies it-tajbin, meta nitkellmu dwar banek, ma jkunux dawk banek tajbin. U meta aħna nibdew nitkellmu dwar industrija ta' eh, securities, aħna dejjem jgħidulna li per eżempju kienem li ma jiex bizzejet ambizjuża per eżempju eh, politika li nkunu għedna adottaw u għal daqstant Irrid imorru li lejn mir tal-Bank Ċentrali u fir-rigward ta' dawk li qed jieħdu ħsieb il-budget nazzjonali. Iżda. Jiena nista' nissuġġerixxi li jinżommu li inti żomm ar-rwol tiegħek u t-dialoga magħna. U d-domanda tiegħi hija. Tista' tneħħi tabu li hemm li ju levitar ta' diskussjoni. Nispiċaw ġil nitkellmu dwar l-affarijiet żbaljati dwar ir-riskju ta' sbiq finanzjarja għal daqstantejn nippruvaw nitfgħu xaqta dal fuq din is-sitwazzjoni din tista' tkun ferm utli fil-azzjoni tiegħek magħna fil-Parlament Ewropew. Hold in your mind the answers to that question. Tajjeb trid iżżomm f'moħħok ir-risposti għal dawn id-domandi għaliex aħna qed niġbru dawn id-domandi kollha flimkien issa Silvi. Grazzi kif qal Udo l-sena l-oħra hawnhekk konna verament ħdimna sabiex is-supervizjoni Ewropea setet timbeda wara li kien hemm ir-rapport La Rosière u aħna verament iċċilidna sabiex il-president tal-dan il-risk group ikun il-gvernatur tal-ECB imma rritnejd l kaċa Anki jekk aħna votajna u kienem iktar minn 80% tal-voti favur u anki kienem il konsil mod unanimo hemm xi stati li għadhom jgħidu li ma jaqblux ma din is-supervizjoni għalhekk inti llum. lum tista' twedna li tiddefendi dan il-progress li aħna rnexxilna niksbu, dan il-progress li huwa autentikament Ewropew, għax li sibi um, ovvjament ġib l-expertise, imma għanda u koll kolla ċertu autur, autorita li tkun ġejja mill-gvernatur taħħa bħala istituzzjoni supranazzjonali. Biex ma naqawx kif jiġri ħafna drabi um, din l edeja ta' single rule book Ġifiri, l eh, dejjem imorru għal l-affarijiet minimi kif nejdu bil-Franċiż ġifiri kollox jisfa fi xej. Inti twedna li nkwantu għadu supervizjoni ma nkunux qed imorru lura ġifiri il-back eh, stop measures daw l-affarijiet kollha inti xtejdinna dwarum, Grazzi. Uh, thank you. Grazzi. Nadu għal Viki jekk Grazzi, Sir Draghi. Grazzi dwar dak li dwar il-kontroll tal-izbilanċi u l-esibabel su kemm importanti li l-pajjiżi jistgħu jużaw odda li mhumx biss monetarju. Jiena nixtieq nitoklura xi ftit tal-kummenti li jinti semmejt dwar Basel li huwa daqshekk għal-qalbek. Jataw, edaw, tgħid il-kellima. U u koll dwar il-rekomendazzjoniet ta' derossier u single rule book u l-punt li għamelu li għanna inneħu l-eżenzjonijiet nazjonali fuq distorsjoni ta' su uniku u kol l-arbitraċ u fl-istess ħin assiguraw li l-istati membri għandhom flessibilità li jkunu iktar stringenti eh, f'rigward tal-flessibilità eh, finanzjarja. U jina mbagħad smajt l abbot tal-Kummissjoni eh, ehm, dwar CRD u huwa diffiċli ħafna taqraħ u taqbel naħseb miħaj għaliex jidher li fid-definizzjoni tal-capital liquidity huma qegħdin jitkellmu dwar istorsjonijiet nazzjonali u neħew il-rekwiżiti ta' Basel li jmorru eh, iktar lejn binding ratio u memx iktar impen għal funding ratio u kol fi rigward tal-armonizzazzjoni dan jinsaf fil-livelli li fl-istati membri dan ifisser li l-istati membri mus ser jkunu jistaw jużaw dawn il-lodda biex jipreservaw is stabilità finanzjarja tagħhom. Jina rajt li inti kont fl-Istati Uniti reċentament u inti tkellimt mal-politiċi għemmek kettilom biex ma eh, jdajfux bazel tlieta u għal daqsant tolba biex tamlu l-istess, tamlu l-istess għawnek u kol, grazzi. We'll have answers to the first round of questions then. Tajjeb, sarin nirrispond, nisimaw risposta l-ewel grupp ta' domandi. Eh, Is-Sur Bullman, jiena naqbel miegħek ħafna. Għandu jkollna dialogu u s sor sewlini ta' aspirazzjoni għal dan il punda sek delikat eh, bejn il-mandat tal-Bank Ċentrali Ewropew u il-dinja politika U għal daqstant jiena naqbel mija għusieħ li għanna nkunu konxiet għaxanu l-mandat tagħna nitkellmu nifukaw fu. u wkoll inkomplu dialogu eh, tajjeb mal-Parlament Ewropew. Signora Gular, jiena nirrispondi kek. Il-kompromess Nara zjeru kompromess tajjeb aħna ħafna minna xaqna li kieku jkun iktar ambizzjuż iżda fl-aħħar dak kien dak li stajna niksbu. Dan ser jiġi revedut periodikament. Irridu naraw kif jaħdem. Irridu naraw jekk il-poteri li jessej u li biħej u miex bizzejiet ir-riżorsi suppost għandhom jiżdiedu għal kollha iżda mod partikolari għall BA u nixtieq ngħid li jiena naqbel miegħek bisħieħ Minar kollaborazzjoni tal-supervizuri nazzjonali u ma x'inhuma r-regoli li nagħmlu l-ħaġa mhix se taħdem. U l-kollaborazzjoni tfisser li nkunu lesti li l-ewwel nett naqsmu formazzjoni li nkunu soġġetti għal peer review, u nkunu trasparenti. Dan kollu għandu jkun kredibbli wkoll. U jiena nemmen li l-stress test ser ikunu liktar ħaġa importanti fejn aħna ser ikun l-opportunità li nassessja dan kollu. Ukoll jiena mm, x'titkellem dwar il-backsliding. Mux ser imorru l-ura fuq dak li ziġa sar, dak li għamilna, jina naf bitċert li sakemm aħna ma jkonniex proċess tal-IBA koordinat u serju, mux ser nkunu nistaw nitrattaw forsi il-kriżi li jmiss u jekk mhux kriżi problemi li jista' jkollna eventwalment. Naħseb daqshekk irrispondejta lil madangular. Skużawni, mhux se noqgħod indewwimna indewwem iktar din diskussjoni. E, iżda, ovvjament, iva se jkollna dialogi tajbin, miex din il-kwistjoni, iżda l-kwistjoni kienet x'tip ta' lezzjonijiet għandna nħorġu minn din il-kriżi biex bekk dan jippermettina li jkollna dialogu fuq uh, critical active behavior għaliex dak li qed nippruvaw nagħmlu fil leġizlazzjoni jidher li aħna dejjem ikollna żball nisimgħu bis-swieq nisimgħu l-istati membri ma dejjem ikun ambizzju tiżdejjed. Ġifieri li jessar biex qed jagħmel taħt it-tmexxija tiegħek biex jgħinna biex uh, uh, nerbu din is-sitwazzjoni għaliex dan huwa l-ewwel pass biex ikon regolamentazzjoni aħjar. Skużani jgħid is-Sur Draghi, jiena nista' nirrispondi kmod aħjar jista' għal din id-domanda. Jiena nista' nifhem li l-Bank Ċentrali Ewropew u l-Parlament Ewropew ħadmu flimkien fuq għatta ta' kwistjonijiet. Riżultati tajbin. Naħseb li ħaġa essenzjali hija li aħna nkomplu nagħmlu dan u insaħħu dan biex bekk il-Parlament Ewropew l-ambizzjonijiet tiegħu l għanijiet tiegħu ikunu milħuqa. Qed nirrispondi għad-domanda tiegħek jekk le? Għajli. Ser nalaborawha fil-futur. Jiena iva eh, ħerqan li nagħmlu dan għaliex irrid nagħmlu ċertament ħafna iktar minn hekk. Tajjeb, jiena ħerqan li nagħmlu dan jgħid il-President. Iva, il-metodu eh, hija l-iktar ħaġa importanti. Is-sostanza tista' tkun differenti. Signora Ford, mod ġenerali, hemm ħaġa waħda li nixtieq ngħid dwar Basel tlieta. l-Istati Uniti u l-Ewropa għandhom responsabilità speċjali dwar implementazzjoni sħiħa u implementazzjoni konsistenti ta' Basel tlieta. Jekk iż-żewġ ġurisdizzjonijiet ifallu fuq dan, il-bqija tad dinja ma tistax ta' dirixxi, ma tistax tiġi mistennija li segwi dan. U tini punt, din jaxħaġa li għet l-bankiera. Il-bankiera jibqaw jitolbu għal level playing field il-bankirħa tal-Istati Uniti qed jgħidu li dawk Ewropej qed jiġu eżentati permezz ta' Basel tlieta u dawk Ewropej qed jgħidu l-istess ħaġa dwar il-bankira Amerikani. Issa, il-bankira fl-istess ħin qegħdin jippruvaw iddajfu Basel tlieta fil-pajjiżi tagħhom u għal daqstant huma għandhom responsabilità speċjali wkoll. Dak huwa dak li xtaqt ngħid. Issa fuq il-flessibilità nkunu iktar ristretti mir rekwiziti li għaf bazel tlieta jimma nafx istrument ridu dialogu mill kommissjoni iżda fl-FSB li jaħsibna li bazel tlieta kienu rekwiziti minimi u għalla stant wieħed di jista dejjem eh, eh, jeleb dan iżda wieħed għandu jqiż in kwistjoni fir-realtà speċjali tal-Unjoni Ewropea u ċertament dak li naħseb jiena huwa li aħna l-kolli din naħdmu flimkien u għaldaqstant eh, spjegazzjoni reċiproka u trasparenza hija meħtieġa eh, ixni id-direzzjoni. Grazzi. we go, Jean-Paul has arrived, so... Jean-Paul ijataw, mela inti se tkun l-ewwel wieħed fil-grupp li jmiss. Grazzi ħafna, Sinjura, u skużani, Sur Gvernatur, inti se tkun eh, President tal-ECB Il-kriżi tal-dejn sovran ovvjament hija element ta' riskju sistemiku u għalhekk inti illum kif qed tara l-affarijiet finanzjarji x'inhuma l-kawżi l-oħra ta' riskju sistematiku li inti trid ukoll tagħti kasom fl-opinjoni tiegħek jiġifieri. Uh, short and sweet, but I'm sure it's a long list. Anki jekk il-mistoqsija qasira naħseb il-risposta se tkun ħafna twal. Il-kellim li miss għal grupp tal-ħodor. Grazzi. Grazzi l-kandidat. Għandi mistoqsija dwar l-ISRB u anki il-kunsil tijaw aħna fil-parlament ridna noħolqu dan il-Kunsill Akademiku l-artiklu 12-3 tar regolament tal isrv jgħid li meta jitlob il-gvernatur, il-president tal-ECB, dan jista' jaġixxi jekk il-gvernatur jitlob għal dan. Mela, inti dawn il-poteri se tinterpretom b'mod wiesa, ġifiri inti se titlob li jkun hemm kunsill akademiku u sabiex jaġixxi b'mod indipendentament. Inti tippermettil dan il-board il biex jieħu inizjattivi minnum fih waħdu u mbagħad dawn intom inti se tħallih dan il-bord jippubblika riżultati dan iġifiri il-Kumitat Xjentifiku u ta' Pariri dan il-bord il-kelim li jmiss. Grazzi. Il-mistoqsijiet jgħid diġà eh, ġew mistoqsija qabel Forsi nħalli sur Draghi jirrispondi mbagħad ikun hemm ċans nistaqsi xi ħaġa oħra. Is-Sinjura Morgantini Morganti, Sur Morganti. Grazzi ħafna Sur Draghi. L-ewwel nett nixtieq ngħidlek li nilqek magħna għandi żewġ mistoqsijiet waħda dwar il-Credit Rating Agency dawn għandhom ħafna poteri u mhumiex kontrollati għalhekk jiena nixtieq nkun naf għaliex tlet kumpanniji Amerikani għandhom il-poter kollha, per eżempju, u batħallu il-problemi pal-marajna bil-Lehman Brothers. Anki dawn jgħatu pariri ħżiena. Um, Il-Parlament Ewropew ġimgħa l-oħra vvota rapport li jitlob iktar trasparenza imma iktar responsabilità u iktar sem għalhekk jiena nisaqsik x'taħseb dwar dan kollu u x'inizjattivi qed tipproponi inti sabiex li trasparenza responsabilità jkunu nistgħu verament nilħquhom. Umbat il-Portugal, il greċja n-nassan semmuhom diġà kellhom diffikultajiet fil-passat inti bħala president ta' dan il-grupp tar-riskju u anki president tal-ICB. Kif stajtu taġixxu? Tista' stajtu forsi bħala komitat biex kunem anke intervent bil-ICB stajtu tgħidu dawn la fajt qabel il-kriżi f'dawn il-pajjiżi? Right. Tajjeb. Dawn kienu l-mistoqsijiet kollox għalik, senjur. Thank you. Thank you, madam. Grazzi ħafna, senjura. Assur Gozes. Biex ikun nisa nirrispondik, <coughs> jina, kont sebt forsi insemmi fatturi sistematiċi u riski li huma preżenti bħalissa u xwieħed jista' jobsor li ħajkunu fil- ġejjini qarib biex nistgħu nagħmlu. Naħseb li din hija mistoqsija tajba għax tkopri dak ix-xogħol li għadu ma sarx inkwantu għar-riforma fis-sistema finanzjarja x'jon qos nagħmlu. Naħseb l-ewwel kwistjoni għandha x'taqsam dak li semmejt qabel meta semmejt meta rispondejt is-Sinjura Ford, hemm bżonn naraw li Basel 3 tiġi implementata b'mod konsistenti kullimkien fid-dinja. Jiġifieri iktar kapital u kapital ta' kwalità ta' valur aħjar. Ir-regoli ta' likwidità li għadna ma studjan jomx bċertu reqqa imma jridu jidħlu u kol wara li s-sir li eh, jitlesta l-istudju ta' impatt. It-tieni punt huwa x'se nagħmlu bl-istituzzjonijiet sistemiċi li huma responsabbli għal dak li kemm sejjaħ il-moral hazard, ir-riskju morali. U għawnek għanna tlet binarji xnieħdu l-ewwel net, ġifiri iktar kapital għalihom, iktar għal għal-jom mill-li għall-oħrajn. Umbat. Naħseb li iktar importanti, konna sistema iktar ħaġa importanti li iktar diffiċli li niksbu, sistema li tkun tista titratta falliment kbir minnar ma jagħmel tajjeb għal dawn il-problemi il-taxpayer u minnar ma nfisklu il swieq il-Kummissjoni qed eh, tipprepara proposta dwar dan. Jiena qed jogħġobni ħafna l-approċċ fi tliet stadji minn tliet perspettivi, naħseb li rridu nillimitaw id-diskrezzjoni tal-ġurisdizzjonijiet nazzjonali fuq dan kollu. Għax ċertu kwistjonijiet bil forsi irridu nsiblu mill-kapu fuq livell ta' komunità. Jiġifieri kif xtib ta' falliment, kif nistaw namministraw. Din huma dak il-creditors li se nipproteġu u dawk li jridu jagħmlu tajjeb. Dawn l-affarijiet kulħadd irid jiġi trattat bl-istess mod. U nafu li dan huwa pass tajjeb il-qudiem. U mbagħad kif nirrendu iktar indipendenti, iktar qawwija is-supervisors tagħna. Jiġifieri kemm għall-gvernijiet tagħhom kif ukoll għall-banek hemm ċertu supervizjonijiet li jiddependu mill-gvernijiet. Umbagħad entitajiet oħra u l-banek jista' jkun hemm konflitt ta' interess għalhekk din hija problema vera li rridu nindirizzaw dawn huma tlet modi, tlet binarji li rridu naqmu fuqhom biex innaqsu il- periklu morali. bat em dak il-kunċett ta' shadow banking, għadna ma semmejniex dan il-kunċett sissa. Dak li għamilna sissa huwa li nirregolaw aħjar b'mod iktar għawu, iktar fil-font, l-istituzzjoni li hum ta' regolament. Imma jista' jkun li jkun hemm entitajiet li mbagħad jippreferu jmorru fix-shadow banking bdejda x-xogħol dwar eh, dan. Ġifiri, irridu naraw eżattament fej se flima osma senatu iktar importanza flima aħna deċidejna li l-attenzjoni sentuwa fix shadow banking fej se jkun hemm linji ta' kreditu ġifiri Entità li taħdem bħala bank, anki jekk miex bank, trid tkun taħt l-istess tip ta' kontrolli u li kollha l-istess regoli. Ġifri, jekk inti għandek tieħu l-istess riski titkun tkun ikkontrollat bl-istess mod. Din hija l-attitudni li qed nieħdu biex shadow banking system u mbagħad il-problema tal-derivatives tal-OTC kien hemm min qal li l-OTC derivatives kienu l-iktar problema ta' fejn fej għaddew ir-riskji imma naħseb intom ma, ma nsejtux il-ġranet eżatt wara il-problema ta' lejmen meta laqas biss kena idea ta' dan is-suq tal-tisis eh, ta' derivative market tiftakru forsi ċifri kienu jimbidlu kull sija, kull ġurnata. Għalhekk l-ewwel ħaġa hija li nkunu iktar marfa Għalhekk l-idea hija li niċċentralizzaw il-trading ta' derivatives ngħidu li dawn għandhom jiġu eh, mibjuwa eh, post ċentrali, pjattaformi ċentrali, biex ikunu nafu minu minu warajom, il-kollateral, kif qed jiġi maniġġjat il-kollateral, dawn l-affarijiet kollha. L-informazzjoni kollha li fl-2008 askonna nofsu li konna. dawn id-derivatives minn puntu di vista ta' regolament se jiġi eh, favorixxit. Imma kollha jkunu jiddu jagħtu l-informazzjoni informazzjoni li tmur fit trade repositories fejn autorit pubbliċi jista' jkollhom aċċess għal supervizjoni, għal linji ta' politika, għal kull raġuni jista' jkollhom aċċess f'dawn ir-repositories. Għalhekk fil-xhur li ġejjin iridu verament naħsbu bis-sħiħ biex fis-summit ta' Novembru fil-G20 ta', ta Pariġi f'Novembru ikun il-sonom nagħmlu proposti tagħna Imma ovvjament ma se nifqu hemm anke jkun qed baqa' xogħol fil-snin li ġejjin. Imma it-triq hija ċara, nafu fejn jridu naslu. Blajnuna li kellna sissa nafu li nistgħu niġġieldu l-invested interest. Imma rridu nkunu nafu x'qed niġġieldu. Għax u sissa naħseb il-riżultati kienu pozittivi. Skużawni, jekk qed nieħu ħafna ħin naħseb inti sa verament dejjaqtek u Issa skont l-Independent Academic Advisory Council, l-ISRB, ħafna drabi hawnhekk jiena nrispondi li il-valur miżjut li konna eh, kunsilj jew bord bħal dan huwa l-fatt li jibqa' indipendenti. Għalhekk ir risposta tiegħi hija li għan il-pariri li jagħti jrid titih b'mod indipendenti. Ma tantx fimt imma je inti saqsejtni wkoll jekk dax jista' xi b'mod indipendenti. Għan nitkellem bl-Ingliż forsi nkun iktar ċar. Naħseb li fl-Ewropa kulħadd se jispiċċa jitkellem bl-Ingliż. Skont l-artiklu 12 tlieta insibu ta' regolament naraw ċar li l-atti tal-Konsil wara e, e, ġifiri li l-gvernatur jrid jagħti il-poter il-kunsill biex jaġixxi. U hawnhekk hija l-mistoqsija tiegħek. or will you micromanage? the uh, advisory scientific council biex dan li SRB jista' jagħmel xogħlu. U meta inti tara li jkun xieraq tħallihom ukoll jippubblikaw riżultati tagħhom. Co-managing mhux l-istil eh, tiegħi. jiġifieri jiena bħala persuna akademika mill-università naf napprezza ħafna l-indipendenza ta' board jekk bord ma jkunx għas qasbis ikonna bżonnu fuq il-publikazzjoni, mux se tkun deċizjoni tijaj biss, kun għada li jieħu l-bord tijaj. Ma neċ li kompletament, imma nkun irrit nisma u kol kif jazbu għal oħrajn, anki l-membri tal-ISRB. Sur Morganti, l-aġenziji tal-credit rating, l-esperienza li rajna eh, li ħarġet ġiet kritikata ħafna, speċjalment matul il-kriżi u anki wara l-kriżi. Ħafna miżuri tieħdu fl-Istati Uniti kif ukoll fl-Ewropa sabiex sajna inneħu mal-konflitt ta' interess liktar rampanti li nħarġu minn dawn l-aġenziji għalhekk il-fatt li qed naraw li issa hemm trasparenza, separazzjoni kompluta bejn il-funzjoni tal-pariri u anki il-funzjoni tar-rating, eċċetera, eċċetera. Fl-FSB hemm proġett li titlu tiegħu huwa kif nistgħu neħilsu minn dawn il-credit rating agencies. jiġifieri ħafna attenzjoni qed tingħatalhom qed noqogħdu ħafna attenti. U hawnhekk irridu nħarsu lejn tleta kategoriji ta' persuni ir-regolatur, l-investitur u min jagħmel l-assikurazzjoni. Ir-regolaturi id-Dot Frank, liġi ta' Dot Frank, ma ħalliċ li jintużaw il-credit rating agency. Basel 3 tuża il-ratings ta' CRAs meta jiġet jiġi assessjat ir-riski tal-banek. Imma dan mhux se jkun l-unika mod li biħsan nkejlu il riskju e, Fl-ICB għandna rating kollateral ukoll u se naraw ukoll ir ratings tal-CRAs imma għanna l mottana ta' kif nevalwaw ir-riskju, ovvjament. L-istituzzjoni tivarjaw ehm, kif jagħmlu dan ix-xogħol bejnieto. Ritnejt ngħid li lan ehm, aħari huwa li tiddeċiedi x'inhu riskju x'minux u jekk inti għandek ċertu għassi kemm il huwa l-perċentwal tar-riskju fih. Imma Mux il-kas ma l-investituri, naraw li l-investituri fl-istituzzjonijiet jagħtu kas ir-ratings għax mandomx il kapaċitajiet minnhom fihom biex jevalwaw ir-riskju huma. Jiġifieri dejjem tibqa' proċedura riskjuża. Għalhekk dak li qed ngħid għal darboħra huwa li għandna għan bħala regolaturi li nużaw kemm jista' jkun ir-risk assessment tagħna stess mhix ħaġa faċli biex nimplementaw ma nafu fejridu naslu. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Mela bekk nikkonkludu s-sessjoni ta' mistoqsijiet u tweġiba ma kienx mhux obbligatorju li tagħmel inti konklużjoni ma jekk taħseb li hemm xi ħaġa illi xtaqx tejtu li għadha ma ntqallitx għandek l-opportunità. Iva, konklużjoni qasira ħafna. Din hija l-ewwel esperjenza tiegħi għall kontabilità demokratika kienet verament esperjenza interessanti u għalija kienet esperjenza li tallimt ħafna minna u ċertament ħa inżomma f'qalbi għal ħafna żmien. Grazzi ta' kull ma saqsejtuni. Thank you very much. Well, if all goes well, we'll be having you back uh, about six. M'għandix dubju li ħanerġan il-taqaw miegħek xi sitt darbit fis-sena fil-fatt, ġifieri ħadd sir familjari magħna. Issa proċedura hi illi li jibqgħu fis-sala biss l-MPs u l-assistenti. u ħajkolna wafqa ta' ħames minuti sakemm il-gruppi diskutu bejnietom qabel ma jerġa' jkollna diskussjoni. Grazzi.